bil-Sinjura Klas għal erba minuti. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kommissare. Grazie ħafna, Signor President. Sur Dimas, Kommissarju, kollegi, onorevoli membri. Illum għanna rizultat wara eh, diskussjonijiet twal u negozjati, xiftit minn dawn negozjati kienu emozjonali ħafna u għada nivvutaw fuqha Aħna ma faċilitajniex l-affarijiet, eh, kena negozjati ma' komissjoni u ma' konsillu, provajna naslu bl-ħajja soluzzjonijiet. tajna li id-dinja xjentifika mhux dejjem kolla risposta eh, kolla etri u tajba. Aħna rridu niżguraw li jkun hemm segwitu xjentifika biex naraw li l-effetti ta' leġiżlazzjoni ġija tiġi eh, imkejla sew. Jiena nirringrazzja l kulħadd li għamil proposti konkreti u pozittivi u għamlu kontribut. Kollegi fil-Parlament Ewropej, il-Kommissjoni u koll, il-Presidenza Franċiża tal-Konsil, e, ħasra l-Presidenza ċeka mux edawek e, l-lum, jien nishtiq nirringrazzja l-impjegati kollha li għenu aħna għandna proposta għal direttiva dimna dwar eh, l-użu sostenibbli ta' pestiċidi naħoss li dan huwa pass fit triq tajba biex inkaħna nkun staw nħarsu lill konsumaturi Ewropej tagħna u l-ambjent Ewropew. Is-sostenibilità hija kwestjoni li hija importanti ħafna għalina jekk aħna rridu ikel bnin u ambjent tajja għal kulħadd rridu nħarsu kif il-sostanzi tal-ħarsin tal-pjanti jiġi użati, għandhom jiġi urbanizzati, aħna nużaw daw il-sostanzi li eh, eh, mill-inqas. Naħseb dagwa prerekwizita għax għawel kollox il-pestiċidi naħseb li tista' tikkonsidrhom bħala eh, sustanzi biex jgħinu li pjanti m'għandhom jiġu użati forma xirqa fl-istess ħin, fil-dozi u fil-ħin adekwat għanna u ko ħarsin tal-kimika, forsi nistaw nħarsu lej mezzi mekaniċi bħal alternativa, nħarsu lej il u nħarsu lej il-tamir, u nħarsu l-ambjent u l-bnedmin, hija forma tajba biex namlu kontribut għas suċess il ġinus ħajkollhom national plans biex jiprovaw naqsu ċerta użu biex innaqsu ċerta riski li huwa lan ewlieni tagħna. Għandna wkoll eh, prinċipji bażiċi dwar ġestjoni integrata tal-pjanti u din ħalliġ tapplika l-Unjoni Ewropea kollha mill-2014 u tkun vinkulanti. Ħanħarsu kollej id-direttiva tal-ilma tal-Water eh, Framing Directive u li biex niżguraw li din applikata sew. Għandna bżonn ikollna żon buffer zones fl-istati tagħna ħal nħarsu eh, l-art tagħna u nħarsu l-ambjent tagħna lejk mizuri miżuri wkoll fil żoni municipali biex ikun hemm ħarsin hemmhekk ukoll. Hemm dispożizzjonijiet dwar tamir eh, biex niżguraw li dawn ikun hemm spezzjoni regolari tagħhom, eh, ġestjoni tar riskju biex niżguraw li l-utenti professjonali jiġu mħarġa xura ta' nies u jiġu mħarġa kontinwament biex ikunu jafu kif jitrattaw da' sostanzi sustanzi. Niżguraw ukoll li l-utenti privati li mhux necessarjament ikollu ta' tip ta' taħriġ ikunu informati sew għax huma jistgħu jagħmlu dannu meta meta jixtru daw il-prodotti għandhom jiġu informati dwar l-użu eh, adekwata dal prodotti u biex ukoll eh, ikunu jafu kif japplikawhom. Sinjuri, din id-direttiva ħatfisser li regoli differenti li għanna fl-istati membri jiġu f'livell, jaslu f'livell ġdejt li għawali. Eh, biex iħarsu l-konsumaturi u għall-utenti kolla jkun hemm rekwiżiti simili fl-Unjoni Ewropea kollha dan jfisser li jkollna standards adekwati ta' sigurezza u ta' produzzjoni. Issa dwar is-sustanzi attivi li huma ta' dannu dawn ma jistgħux jiġu awtorizzati. Aħna naqblu fuq dan. Imma jkollna jkollna projbizzjoni dan il-projbizzjoni tkun informata u bażata fuq provi xjentifiċi mhux biss eh, raġunijiet politiċi. Aħna rinżommu f'moħħna u dak li xaqsam pastiċidi bħal ħafna affarijiet oħra li hemm fil-ħajja jiddependi kollox fuq id-dozi. Jekk inti tużi il-dozi minima, bad forsi ma tkunx ta' periklu, ma jekk inti żid id-dozi tista' tkun teddida għal ħajja. President, naħseb li għandi 6 minuti eh, biex nitkellem, għandi żewġ minuti fissem il-grupp politiku tiegħi ukoll. Mela ħankompli jew biex inkun iżetta zatta nalaq jekk inti tajtek. Naħseb li dal-kompromess huwa kompromess adekwat, jħares lejn l-ambjent, jħares li l-ekonomija, l-intraprizi u ddaħħalhom ukoll eh, dan nispera l-Parlament Ewropew tappoġġa dan fil-votazzjoni għada. Eh, kumment tekniku, hemm żbal fl-artiklu 14.4 eh, ta' referenza l-artiklu 4.3 u titkellem dwar il-portal tal-internet, imma fl-artiklu 4 m'għandniex eh, subparagrafu 3. Allora naħseb li hemmhekk hemm xi żball tal-tipografija. Grazzi. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε πέντε λεπτά. Grazie. Enti tkellem tal-5 minuti, Signora Klas. Nishti nara li forsi fl-ħat kun tista' titkellem. Issa l-erba' minuti is-Sinjura Breyer. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Kommissarin, lieber Kommissar. Die Signori, Kommissarju, dan il-ftehim huwa punt importanti għal ħarsin tal-konsumatur Ewropew kif ukoll għall-ambjent u għall-ekonomija. L-ewwel qabel kollox nirringrazzja lil Shadow Rapporteurs għal kooperazzjoni tajba tagħhom kif ukoll l-impjegati kollha li eh, kienu valuta l-Kommissjoni, il-Kummissarju Basilju, il-Kummissarju Dimas, kif ukoll il-Presidenza Franċiża. Imma jien nixtieq ukoll nirringrazzja lil dawk il-membri li ma permettux li jieħdu f'paniku bil-ċifri esagerati li kienu qed jiġu mill-industrija. Fl-ewwel qari kien hemm 200 emenda li bdejna fuq f'dan il-Parlament. Li dan kien ifisser li konna qed nippruvaw intejbu l pozizjoni komuni bi kriterji ċari. U bażi xjentifika u minflok eh, eh, ħafna arja. Naħseb l-unika forma li konna ċertezza u li ikonna proibizjoni ta' dak li huwa li jista' jwassal għal kanser, pesticidi li jwaslu l-kanser u eh, l-prodotti li kontrollaw il-mikrobi issa cut-off għal PBTs li li ħatkun ta' suċċess fil-ħarsin tal-ambjent. Jiena kuntenta li għall-ewwel darba għandna kriterji ċari dwar għal sustanzi tal-endokrini. U jiena kuntenta li l-Kommissjoni qalet li tista' taċċetta dal-kriterji fil-perjodu li jmiss. Jina kontenta wkoll għax il-Parlament Ewropew għall-ewwel darba stabbiliet il-ħarsin tan-naħal bħala kriterju neċessarju. Mija u biljun euro hija l-valur ta' dan il-propagazzjoni tan-naħal. U terz minn dan tista' jintelef jekk in-naħal ma jkunx hemm. għat em emendi hemm emendi eh, ta' kompromessi li jistgħu tejbu t-test. Jiena jiena nixtieq eh, eh, nofrihom lill-Kamra. Dak il-kompromiss ma ġiex jiġi attakkat. Jiena kuntenta wkoll li aħna irnexxinna notjenu titjib fuq sostanzi immuno u tossici. L-izvilupp tal-moħ ta' tfal eh, jista' jkollu dannu minn dawn il-sustanzi. Għalna jkollna armonizzazzjoni minn fl-istess ħin nirlimitaw l-istati membri jkollhom id-dritt Al kontrarju, qed nagħtu l-Istati membri l-flessibilità adekwati biex huma jistgħu jagħti l-liċenzji. Tana juri wkoll il-valur importanti li aħna nagħtu lis-saħħa. Eċċezzjonijiet għal proibizzjoni huma limitati ħafna. Huwa biss meta ma jkun hemmx prodott li jista' jissustitwixxi Aħna jiena kontenta wkoll li sem il-ħarsin tal-bejjem ukoll fir-regolament u li aħna eh, nexxinna notjenu trasparenza ikbar. Madana kollu jiena xtaqt forsi nara eh, eh, den Anwendungsprotokollen wie den Einstieg in Iżjed kuraġġ minn ħara Kommissjoni dan l-aċċess addizzjonali għal eh, protokolli ta' applikazzjoni b'forma elettroniċi naħseb li eh, nesċinna nagħmlu xi ħaġa importanti. L-aħħar sentenza u naħseb li dan hija mhux ħaġa tajba biss għall-ambjent u għall ħarsin tal-konsumatur naħseb li huwa wkoll mument stellari għall-Ewropa. Għax għall-ewwel darba irnexxinna U l-ewwel darba fid-dinja li aħna nħarsu l nfusna minn dan eh, is-sustanza perikoluża b'din il-forma. l-Ewropa issa qiegħda fuq quddiem fid-dinja b'dan il-moviment u din hija ħaġa tajba għaċ-ċittadini tagħna. Issa huma għandhom bżonn jkunu jafu l-Unjoni Ewropea hija favur is-saħħa tagħhom u l-ħarsin tagħhom u ma niżliċ fuq irkob għall-industrija. Din hija s-sitwazzjoni tajba għall-industrija bl-innovazzjoni jista' jkollha ukoll prodotti aħjar għal ġejjin. Grazzi χρόνο ομιλίας των εισηγητριών. Nishtiq nispjega xi ħaġa fuq il-ħin ta' tal-kelma. Is-Sinjura Klas tkellmet tal-ħames minuto, għad baqalek minuta oħra li tista' tuża fl-aħħar. M'hemmx eh, mhux kwestjoni ta' ħin għal grupp politiku. Inti eh, Brejer tkellimt għal mm, erba minuti u nofs, għandek minuto u nofs, issa għandna l-Kummissarju Dimas fisem il-Kummissjoni Ewropea Umbat, signora Vassilju. Nishti infakkar li l-Parlament Ewropew illi jina nishti ringrazzja li l-relaturi eh, l fu il-proposti ta' direttiva AFAS tal-użu sostenibli tal-pesticidi u tal-użu ta' dan il-regolament. il fatti li intlaħa ftejim u ħaġa tajba e, ftejim fit-tini qaraj. U dan il-ftejim jgarantixxi il-rispett ambientali ta' din il-proposta u fuq ħafna punti għanijiet tal-ambjent dejjem iktar ambizjużi u hija ħaġa marufa li l-użu tal-prodotti għal-ħarsin tal-pjanti tqajjem ħafna tħassib fi ċittadini U għal din raġuni kien meħtieġ l-onet li nifissaw għafas normativ riġidu bil-emendamenti tad direttiva tal-1 design u bil-dispozizjonijiet tal-prodotti u fuq it-tejt fuq is-suq imma anki ridu nimlew il-vojt li jinħolqu eh, flużu ta' dawn il-prodotti l-ġodda. Ehm, meta intlaħa ftejim eh, fuq din id-direttiva l-Unjoni Ewropea u li għandha rida politika biex tieħu miżuri neċessarja eh, għal ħarsin tal-saħħa ta' ċittadini. Il-Parlament kontribwixxa biex id-direttiva f'ħafna punti tkun dejjem iktar ambizjuża minn kif kienet fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill. U il-pajjiżi membri jridu jiddefinixxu pjani ta' azzjoni nazzjonali banijiet ta' kwantità kemm fuq dak li għandu x'jaqsam mal-limitazzjoni tal-perikoli eh, li jiġi mill-użu tal-prodotti imma anki mill-użu tal-prodotti stess. Dan ma kienx, di ma kienx ħaġa faċli il-rapporter kella t-konvinċi l-pajzi membri li jem ħafna kazijiet li fija illi biex dak li għandu xaqsan fuq limitazzjoni ta' riskju rridu naqsu anki il-prodotti tal-ħarsin tal-pjanti. Il-ftejim huwa progress kbir fil-ħarsin ta' ħassaħa ta' ċittadini u tal-Unjoni Ewropea. Għal-daqstant tal-Kummissjoni Ewropea edha f'pożizzjoni ta' li taċċetta eh, sensiela ta' emendi biex tkun tista' tilħa ftejim f'waqt it-tini Grazzi. Issa naddu għal Sinjura Vassilju Grazzi. L-għennek nishtiq nirrengrazzja rapporteurs, il-Sinjura Klas u Sinjura Breyer u anki il-Shadow Rapporteurs għall-approċ kostruttiv lej din proposta kif ukoll il-Presidenza Franċiża u naturalment intkom kollha li kontribwejtu għal konklużjoni ta' suċċess fit-tieni qari tal-proposta tal-Kummissjoni. Il-prodotti ta' ħarsin tal-pjanti għandhom rol importanti ħafna fl-agrikoltura, fl-ortikoltura, fil-foresterija u fil-ġonna. Però jista' jkollhom ukoll effett eh, negattiv fuq il-saħħa eh, tal-bnedmin u tal-annimali u tal-ambjent. Ridu niżguraw li jiġu regolati b'mod eh, effettiv u bilanċat. Fil-preparazzjoni tal-proposta inizjali, il-Kommissjoni ja, ikkonsultat il-partijiet interessati mis-setturi kollha eh, interessati u għamlet evalwazzjonijiet ta' impatt ukoll l-ikbar priorità kienet u għada li nilħu l-iktar livello li ta' ħarsin għal saħħa tal animali eh, u tal-nis u għall-ambjent. Jena kontenta nara li dan jiġi riflessu kol fir rizultati ta' diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-abbozz ta' kompromess li għanna u dimna l-lum se jisaxħaħ dan il-livell li ta' produzzjoni b'dispożizzjonijiet differenti eh, kriteri ċari u rigorużi se jkunem eh, għal produzzjoni eh, ta' sustanzi, għal fornituri u min jużom se jkollom jżommu logbook biex ikunu eh, biex ikunu jistaw juru xużu sar. L-autoritajiet tal-Istati membri se jkollom jgħamlu kontrolli dejjem iktar skuri fuq l-abus u anki il-Kommissjoni se monitorizza l-użu tal-Istati membri. Il-test fuq l-animali se jkunu eh, projbiti biex nipromuovu l-sostenibilità fl-agrikoltura eh, e se jkunem prodotti sostitutivi biex jisostitwixxu dawk li huma iktar ta' riskju. Il-Kummissjoni tkun tista' wkoll tħares il-kwistjoni ta' disponibilità ta' alternativi eh, eżistenti għal pro għal dawk li għal prodotti li huma ħżina sistema endokrino. Dana minar ma, minar ma jmorru kontra il-ħtiġijiet ta' sikurtà. Bħala pro bħala jiena nixtieq proponi ukoll il-test Eh, fuq dak li għandu xaqsam mal evalwazzjoni ta' riskju meta namlu il-ħtiġijiet ta' data għal prodotti ta' saħħa tal-pjanti kif hemm fl-artikolu 8 paragrafu 1 b u c, il-Kummissjoni ħatati attenzjoni partikolari biex tistudja protokolli biex tippermetti eh, evalwazzjoni li tieħu f'konsiderazzjoni l-espożizzjoni eh, reali tan-naħal għal dawn il-prodotti, e, specialmenti fil-pollen u fil-nettaru. Il-abbozz ta' kompromess se jolħlo għafas iktar zgur għal użu tal-prodotti ta' ħasin tal-pjanti fl-Unjoni Ewropea u se saħħa il-protezzjoni ambientali u il-ħarsin ta' ċittadini u ta' saħħa tagħhom. Jirrifletti wkoll l-istrateġija ta' Lisbona għax se tnaqqas il-burokrazija. il burokrazija per eżempju l-proċedura ta' approvazzjoni ħassir ħat teqsar u ħatkun iktar effiċenti. Barra minn hekk l-istati membri mhux se jaħdmu iktar f'iżolament għax l-arfin reċiproku tal-autorizzazzjonijiet se tkun in-norma u mhux l-eċezzjoni. Dawn għandhom innaqsu l-frammentazzjoni tal-su intern u għandhom joħolqu disponibilità iktar wisa għal bdiewa fl ħar nixtieq nisħaq fuq il-fatt li huwa kompatibbli u komplementari mal-proposta għal ma direttiva għall-użu sostenibli tal-pestiċidi illi huma taħt responsabilità tal-kollega tiegħi Dimas. Grazzi Sinjura Kommissarju, issa natu il-mikrofonu lil min se jitkellem fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE E signora Eniko, ta' zoċ minuti. Grazie, President. Kommissarju, kommissarji anzi, u nishtiq ringrazzja għal għolnet il-rapporter, l-Kommissjoni u l-istituzzjonijiet, mod partikolari l-Presidenza Franċiża li għamlet ħafna xogħol biex naslu għal dan il-kompromess importanti illi huwa bilanċat bejn il-ħtiġijiet tal-saħħa u l-produzzjoni tal-bidja. Din is-sistema ħad tiffaċilita l-aċċess għal prodotti uh, u fuq dak jendu xaqsam mal-użu ta' prodotti minuri sen assistu su għal kulturizzaru għal ġonna għal 2020 se, sal 2020 se jkun garanzija li istanzi kollha CMR u illi jagħmlu ħsina għas-sistema endokrinu tu mhux se jkollhom awtorizzazzjoni biex jidħlu fuq is-suq. Bek se nkunu nistgħu naqsu b'mod sinifikattiv ħafna mart bħal tumur, bħal kankru, kanzer. Illi nafu illi huma kawżati minn dawn is-sustanzi b'dan il-mod nigarantixxu ħarsin għal bnedmin u pass importanti biex nigarantixxu s-saħħa tan-naħal. U nixtieq nitlob lil kummissjoni jekk għandhom xi konsidraw id-direttiva 75-52. U mbagħad hemm il-nidu um, eh, nisħu fuq il-metodi ta' ġlida biologika, rridu naraw x'inhuma sistemi effikaċi, hemm ħafna riċerki finanzjati mill- kommissjon, li se għadu għal fazi ġdida dawn huma passi meħtieġa biex inkunu nistaw nistimulaw riċerka u innovazzjoni <clears throat> fost il-produtturi ta' eh, pesticidi internazjonali. Eh, Fl-interim u importanti li eh, li nigarantixxu il-monitoraċ. Nittamaw l autorita nazjonali jissegu dan il-test. Grazzi, fissem il-soċjalisti issa Jorgensen għal 3 minuti. Grazzi, President. Il-Komissarju il-proposta tal-Komissjoni għajmet kjas fl-istampa u kienem minn għalu ukoll il-proposta tal-Kommissjoni edha tħammeċ l-ilma fid-Danimarka. Il-proposta tal-Kommissjoni fortunatament ġiet mibdula u qed favorix il- edha fil-fat eh, edha tħammex l-ilma fil-fatt qed tidħol fil-ilma ta' taħt l-art kienet tkun katastrofi kiku għaddejt il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Ħafna sforzi ambientali ta' ħafna pajjiżi membri eh, kienu kiku dan sar kienu jitwaqfu għal da stantina kontent li grazzi għal l-azzjoni tal-Parlament aħna rnexxilna nbidlu l-proposta tal-Kummissjoni u il-pestiċidi li dawn pestiċidi negativi mhux se jiġu użati iktar aspetti ieħor pożittiv li huwa impost mill-Parlament huwa illi l-sostanzi perikolużi se jisparixxu. Dana naturalment imħab grazzi għal direttiva Reach Sfortunatament dawn is-sostanzi jistgħu jiġu evitati ċerti eh, tamir elettroniku però għadhom prezenti fil-prodotti għal-ħarsin tal-pjanti. Tama li dan issa ma jibqax jiġri u jina kontenti li f'ħafna pajjiżi membri eh, ġew imnida pjanijiet ta' azzjoni biex inkunu nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-kwalità u ukoll tal-kwantità minnaħa tal-kwalità hemm ħafna hemm sostanzi li huma aktar perikolużi minn oħrajn u rridu noqogħdu attenti fuqhom da fuq dak li għandu x'qasam mal-aspetti ta' kwantità u importanti illi eh, jitneħħu dawk illi inġsu l-iktar fuq dak li għandu xaqsam ma l-izvilup tal-moħ tat-tfal u eh, importanti li dawn ma jġux użati u però l-industrija eh, id-dispiċina najdu li għada tuża ċerti ċerti eh, sostanzi. Fissem liberali la peruza l-erba minuti. Eh, Grazie ħafna, President, Komissari, Kollegi, jena ehm, eh, dawn iż-żewġ kompromessi se nivvotaw fuqhom, naħseb li huma balanċjati u Vera ħaqqom l poċ taħħom hemm żewġ użi għal dawk li manifatturaw u eh, l-utenti hemm ħafna użi hemm il sin f'tlet zoni u l-arfin u wkoll. Jiena kieku preferit li jkun hemm żona waħda sabiex stajna jkollna iktar konsistenza fl-Unjoni Ewropea u fit-territorju tagħha l istati Membri ba' ma xtaqux dan iktar taħriġ għal dawk li bijaw u għall-utenti li nkunu nistgħu nifmu aħjar ta' kif nistgħu nizaw il-pestiċidi bħala garanzija ta' ħarsien aħjar għall-utenti dan huwa tajjeb ukoll għall-ekonomija li naqsmu dejta dwar il-kontrolli li seħħu fuq l-annimali. Il-vantaġġi mill-lat tal-ħarsin tas-saħħa pubblika u l-ambjent da eh, ħafna minnhom dawn dwar l-endocrine disruptors ma smajniex definizzjoni ma kien hemm l-ebda test li tkellem dwar il-problema il-Kummissjoni trid taddi abbozzi ta' miżuri fis-snin li ġejjin sabiex tidentifika l propertajiet li jinstabu f'dawn id-disruptors endokrinali bekk jistgħu jiġu klassifikati l-prodotti jekk dawn huma endocrine disruptors jazz jew le bekk l-industrija jkollha l-qafas xjentifiku li tixti il-proposta wkoll konsidra naħalu il-fatt li għandhom ruol vera importanti fl-ekosistema. dan huwa pass kbir il qudiem l-effetti ta' sustanzi attivi fuq il-iżvilupp tan-naħal se jiġi konsidrat kif ukoll l-effetti tan-nettaru u il-polline. Jiena nixtieq ngħid li ċerta li l-partijiet interessati li s-sistema ta' tlet zoni jikkonsidra l-ħassib tagħhom u huwa possibbli li l-istati membri jistgħu jawtorizzaw numra akbar ta' prodotti hemm il-possibilità wkoll li jkun hemm derogi. Il-Parlament E, u kol daħal klawzola ta' revizjoni li tfisser li l-Kummissjoni għandha tevvalwa l-effett tal-leġislazzjoni fuq il-kompetitività tal-agrikoltura. Kif smajna mill-kollegi, aħna nixtiequ nħedġu dawk li manifitturaw il pestiġidi sabiex joħorġu bi prodotti li huma effiċjenti u li ħarsu il-pubbliku u l-ambjent. Pala konklużjoni nixtieq ngħid li prodotti għal ħarsien tal-pjanti huma mm, mediċini għal pjanti għalhekk l-użu ta' dawn il-prodotti għandu jiġi ġestit, it-test se jikkontribwixxi għal l-agrikoltura sostenibli iż-żewġ dokumenti li wasalna lina joħol u bilanċ tajjeb bejn is-saħħa pubblika u l-protezzjoni eh, ambjentali u disponsabilta ta' prodotti għal bdiewa. Nixtieq ngħid ukoll li kien veru pjaċir li naħdem magħkom kollegi fuq din il-kwistjoni sensittiva. Xogħol tagħna kien ta' eżempju dwar kif nistgħu nisimgħu lil xulxin u naħdmu flimkien. Nixtieq nifraħ iż-żewġ rapporters, is-Sinjura Klass u s-Sinjura Brea li vera n b'mod tajjeb hekk eh, kif aħna provajna nilħu kompromess. Grazzi ħafna il-kellim li jmess għal-UN e is-sur Elwed għal tlet minuti. Grazzi ħafna Sinjura Ċe. Sinjor President, aħna għat nitkelmu eh, ġurnata qabel il-vot li huwa importanti ħafna l-agrikultura, saħħa u l-ambjent. Irridu nkunu ċari ħafna il-leġislaturi kollha li jidentifikaw jew eh, tkellmu dwar problemi waqt il-proċess tal-leġislazzjoni għamlu dan minħabba l-fatt li qed jitħaddu dwar l-agrikoltura l provvista tal-ikel tal-futur. Ovvjament jiena mħaseb dwar l-użu żejjed tal-pestiċidi u l-effetti ta' dawn m'hemm l-ebda dubju li r-rati ta' kanċer żdiedu u aħna wkoll eh, żidna l-prodotti fil-flar u fil-ikel u fil-ilma wkoll u l-bdiewa li huma għandhom kuntatt dirett mal-pestiċidi l-intenzjoni tal-leġislazzjoni li li nifħar u biex nifraħ jena sabiex inħarsu eh, ċittadini tagħna bħala l-leġislazzjoni rridu nippruvaw nilħu bilanċ u bilanċ bazat fuq ix-xjenza. Ma nistgħux nitkellmu b'mod astrat billi aħna qed nitbeddu mill-approċċ inizjali tal-Kummissjoni lejn approċċ dwar l-affarijiet li huma ta' berjuk li aħna ma ksibniex daqni xridna. Ħadd ma jista' jgħid eh, kemm sustanza se jiġu projbiti. L-Irlanda għandha klima unika u bekk il-patata u ċereali tagħna tax-xitwa eh, ħafna darbi jisofru minn ħafna mart bħal blajt kienem 22 sustanza li sej effettwaw il-disponibilità tal-prodotti għalek wara din l leġislazzjoni li se tiġi titol fissar fi 18 xhur li ġejjin x'in l-opinjoni il-pestiġi li ġa jinsabu fuq is ta' il-leġislazzjoni li tista' se jibqgħu disponibbli sakemm ehm, tiskada l-awtorizzazzjoni eżistenti jekk fl-Irlanda nistgħu nurri li sustanza għandha tiġi tarjata sabiex wieħed jiġi kontra xi ħaġa jekk m'hemmx sostitut din is-sustanza tista' tiġi approvata zmin ħames snin u din tista' teġa tiġedet, iva din il-ħaġa tista' taħdem imma rridu nagħmluha taħdem fil partika Jista' jkun naslu għall inqas kompetizzjoni għarru rridu nħeġġu l-industrija sabiex tinvesti f'alternativi li huma effettivi l-istess jew inkella iktar. Aħna il-kol kemm aħna rajna il-każ ta' rimedji li huma ħarħas sabiex jitħarsu l-len fid-dinja kollha jiena nifraħ l-emenda tal-Parlament sabiex jiġu mħarsa naħal li huma importanti ħafna l-bdiewan għall-pollination. Nixtieq nitlob lill-kollegi tagħna sabiex jappoġġaw l-emenda tal-ġnus mawda tal-100 wieħed tminja tnejn u sabiex jirrifutaw l-emenda wieħed sitta disa' aħna ma nistawx nipperġiġigaw l-evalwazzjoni xjentifika bi definizzjoni li mhix xjentifika. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna għal Greens Signora Brea Rapporte għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Signora President. Jiena xtaqt nitkellem fuq rapport ta' Signora Klass. Imma nixtieq ukoll inwieġeb għal kollega tagħna jidir li li għandek bżon tħares lejn dan il-ftejm, għandek taqraħ inti tkellimt fuq u għanna emenda u għanna emenda dwar l-endocrine disruptors li naċertaw li dawn ma jistawx jirġaw jintużaw għal erba snin. Jena eh, nitolbok sabiex terġa t-studja t un bat forsi tkun tista tirtira l-mozzjoni għall-emenda għadax eh, eh, tarċaġa kontra jek tamelek dak li jett issa. Ah, Kulħat fl-awla għandu jisaqs il-mistoqsija aħna rridu namlu dak li l-industrija tixtieq jew rridu namlu kollox li nistawa l-ċittadini għasaħa l-ambjent. Dawn l-affarijiet huma rilevanti naħseb li ħadna l-miżuri kollha neċessarji sabiex napoġġaw il-bdiew għandna l-eżempju nies naħseb li dan l-eżempju rina b'mod ċar fl-żmien 20 sena huma eh, naqsu mm, l-użu bin-nofs tal-pestiġidi u żid l-kwalità u ma kienx hemm konsegwenzi serji għal bdewa għalhekk dak huwa eżempju ieħor fil-qosor dwar rapport ta' Sinjura Klas. Nixtieq nerġa' nirringrazzja Sinjura Klas għax xogħol taħħa bħala grupp politiku eh, inti konxja tal-fatt li xtaqna li konna iktar fatturi ċari, iktar skadenzi ċari, iktar periodi ta' żmien ċari għal san taħna t-nitamu li dan huwa punt ta' tluq għall istati membri. Forsi se jkun hemm xi kompetizzjoni bejn l-Istati membri, forsi hemm xi Stati membri li vera huma lesti li jipprovdu l-ħarsien tal-pjanti kif ukoll ġestjoni sostenibli. Iġifiri li jamlu da kollu li jistaw għal dan il-għan, ovvjament aħna studjajna il-bedja, dawk eh, il-sujġetti li għandhom xjaqsmu mal-bedja, imma għanna issa sentenza mill House of Lords fir renju Unit u jena naseb li ehm, dinja sentenza li tappoġġa ċittadini, iġifiri li dawn eh, u ma intitolati li jirċivu l-informazzjoni, jena etnitama li dan se jkun da eżempju għall-Unjoni Ewropea, ċittadini tal tal-Unjoni Ewropea għandhom iktar aċċess għal din tip ta' informazzjoni fl-istati membri kollha jiena qed nittama hawnhekk li jien se nkunu nagħmlu iktar progress lejn iktar trasparenza. Grazzi ħafna. Is-Sur Mużakkio. il qabbil ma dawn il-dispozizjonijiet eh, ma direttivi oħrajn. Il-Parlament insista kien hemm diskussjoni fil-Parlament, però kien hemm reżistenza qawwija fil-minnaħa tal-Kunsill u kien hemm il lobby ekonomiċa li ippruvaw eh, jiddefendu l-interessi. Aħna rridu nħarsu lejn l-interessi ġenerali mhux dawk tal-industrija, eh, tal-ċittadini eh, u tal-ambjent li ma jiġix imħammeċ mill-pestiċidi, tal bidja tal bdiwa li jridu jaħdmu f'sikurtà u jkollhom garanzija fuq il-kwalità tal-prodott hemm użu żejjed eh, ta' kimika fl-agrikoltura li se tagħmel ħsara kbira. Eh, dawn li qed iħallsu ħafna għalihom dawn il-prodotti. Eh, l-abus tal-kimika marbut ma' mudell antik ma ta' kwantità u mhux ta' kwalità. U bħala mudell huwa jagħmel ħafna ħsara u jqom ħafna flus għax qed kienet ukoll effett ser Dawn eh, din id-direttiva qiegħda tersa li mudell iktar b'saħtu, iktar modern, iktar rispett ta' ċittadini u għall-ambjent u għax-xogħol tal-bdiewa. E, fi xogħol tagħna e, ħana riżultati pożittivi e, grazzi għal iż-żewġ rapporter u l-istaff tekniku li ħadem mal kollegi tal-Kunsill. Lan ta' tnaqis tal-pestiċidi mhux biss dawk li huma a riskju biss kienu parti ġew iddaħlin anki mal-anijiet nazzjonali. Jekk aħna integraw b'metodi mhux kimiku eh, biex nevitaw li jitniġġes eh, eh, ħaġa importanti daqs l-ilma jider li l-Stati membri għandhom sens ta' responsabilità it-naqis tal-żona ta' proibizjoni għandhom jiġu marufa l-popolazzjoni imħabba it-nġis mill-pesticidi. Umbat u koll l-informazzjoni tista titqiet fuq l-internet. Aħna eh, eh, ridna koll li inneħħu l-idea ta' tliet eh, zoni riġiti li però il-Kunsill insista biex nżommu għadi u kellna nżommuha. Anki hemm fuq il-ġlida tal-kontrabbandu ta' dawn is-sustanzi li mhumiex sustanzi li huma folots u nittamaw issa li il-vot tal-Parlament mhuwiex sej wassal għal effetti negativi. Grazie. Jenna mis-laptop voorzitter debat. Grazzi ħafna sur Blockland, Signora President, id-dibat dwar l-użu sostenibili tal-pestiċidi huwa da daqsxejn Trump. Huwa diffiċli li jinħoloq bilanċ bejn it-tajb. Minna ħal-oħra, l-agrikoltura ma tistax tgħix mingħajr pestiċidi imħabba li jekk qed inżidu il-riskju tal-mar tal-pjanti u dana se kollu konsekwenzi negativi fuq il-produzzjoni tal-ikel u fuq l-ekonomija. Il-kompitu il tal-politiċi u għall-insibu ekwilibrju bejn is-sensibilità u l-ekonomija tal-agrikoltura. Dan il-kompromess se sejjer f'dan f'din id-direzzjoni u għal da stantina napoġġa. Jina kontent illi aħna eh, rispettajna l-approċ ta' tnaqis tal-riskju u mux eh, tal-użu. Eh, tnaqis tal-użu ma jfissirx automatikament li il-riskju se jitnaqqas. Jekk se naqsu l-kwantità tal-pesticidi u se nużaw l-istess pesticidi f'konċentrazzjonijiet iktar għoljien, dan mhux se jwassal għal vantaġġ għall-ambjent. Jiena kontent li l-regolament fuq l-autorizzazzjoni mhuwiex limitattiv bħalma kien fl-ewwel qari Eh, hija ħaġa tajba li qed nimponu limitazzjoni ġodda l-awtorizzazzjonijiet ta' sostanzi, però dan mhux se jwassal għal ħsara kbira l-agrikoltura. Nixtieq nirringrazzja għal rapporters għal kollaborazzjoni u għall isforzi li waslu dan ir-riżultati. Grazzi. Għasafna l-kellim li jemess. Sur Mewte, iċċevejna ħafna messaġġi minn dawk li kabru fil-xlok tal-Renju Unitu ma qalu li din il-proposta se tkun katastrofika se jkun hemm inqas u ċuħ eh, raba iktar kriżi u ehm, dan se jkun ta' għal dawk li importaw li m'għandhomx l-istess affarijiet ehm, eh, imponuti fuqhom se jkun hemm terf ta' impiegi se il-produzzjoni se titwaqqaf se fil-kostituenza tiegħi se jingħalqu affarijiet għax ħafna każijiet m'hemmx alternattivi għal sustanzi prinċipali li daw il-produtturi speċjalizzati jużaw. Eh, ma kienx hemm evalwazzjoni xirqa ta' mbagħad eh, f'ħafna pajjiżi ħlif tiegħi u il-bidla minn evalwazzjoni tal-riskju lejn affarijiet perikolużi diġa smajna eh, fuq għal-kwistjoni jekk intkom se tużaw affarijiet perikolużi bħala Eh, kriterju tistaw tipprojbixxu l-kafeina u l-petrol anka xienza ja kontrikom se jizdidu l-problemi tal-prestiġidi se jkun hemm telf ta' biodiversità. Programmi integrati dwar il dawn l-insetti li huma taħsar diġà għenu. Um, intkom injorajtu il-benefiċi ta' crop rotation, ġifiri li l-uċuq ta' raba Ma mantkomx dritt li taffetwaw dan is settur sabiex eh, intkom tikkontentaw id-danizi eh, biex dawn jaċċertaw li kollom l-ilma ta' taħt l-art li tkun pura. Issa għaddu sur tisar għal żewġ minuti. President, kollegi, Il-rapporters eh, waslu għal-ftejim mill-li tamin ifaħru. L-għolnet għaxem għanijiet ta' saħħa ambizjużi u t-tini imħabba il-fat li qed jgħinu l-ekonomija tal-bidja. Billi nieħdu il sikurta eh, tal-ikel u anki għas-saħħa ta' ċittadini. U kompromess li natu u nieħdu kien hemm diffikultà fuq il-kriterji, kont nipreferi li kien hemm selezzjoni ta' ta' riskju tal-analizi xjentifi, eh, analizi ta' riskju xjentifika, però eh, hemm il-possibilità ta' deroga u dana eh, hija ħaġa tajba. L-Istati membri għandhom marġni ta' determinazzjoni tal- ta' kem jistgħu jnaqsu. Mbagħad l-Unjoni Ewropea maqsuma fit tliet zodi ehm, b'awtorizzazzjoni reċiproka u dana se jwassal għal suq iktar eh, inqas differenzjat eh, binqas pis amministrattiv u speċjalment għal prodotti għal ħasin tal-pjanti u l-Stati membri għandhom iktar flessibilità biex jiddefinixxu il-buffer zones. Eh, L-Stati membri jistaw ukoll koll jihdu dispozizjonijiet biex jifaċilitaw l-applikazzjoni ta' dawn sustanzi fil-agrikolturi żgħar, fil-pajjiżi zar. E jina nittama illi għal l-utenti zar e se jkollhom biżejjed e se jkun sistema tajba, se tkun sistema tajba. Ah, il dan huwa dak li huwa neċessarju, l-inqas neċessarju biex tigarantixxi agrikoltura li twasal għal profitt, jekk kollox se jkun koordinat b'mod raġonevoli. Meta wieħed is li l-agrikoltura l-lumija globalizzata e, aħna aktar edin ħdejn lantana u l-kompromess ta' min ifaħru. Grazzi, Sur Tinsen.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 President, Kummissarju l-ewwel bel kollox nixtieq ngħid lir-rapporters li issa naraw li l-prodotti tal-pjanti selvaġġi zidu il-produzzjoni agrikoli imma kien hemm dawk li kellhom effett negattiv fuq is-saħħa u l-ambjent u għalhekk aħna nixqu li l-leġislazzjoni tiġi implementata mwettqa se jkun urġenti li jkollna reġistru epidemioloġiku salli bekk nistgħu naraw mm, l-użu ta' ta' dawn il-pestiċidi u eh, kemm il-bdiewa kienu esposti għalihom kif ukoll il-familji tagħhom u l-konsumaturi f'xi reġuni kien hemm eh, żieda ehm, ta' kanċer, żieda ta' malari, speċjalment fit-tfal tal-bdiewa. U il-kwistjoni ta' saħħa u koll u hemm il-kwistjoni tal impatt fuq l-ambjent aħna nafu diġà li hemm xi prodotti kimiċi li għandhom Eh, effetti fuq l-ilma ta' taħt l-art u kif ta' jaddi l-ilma l-ideja li jikolna dawn il-buffer zones u li dawn jaqaw taħt livell nazjonali miex ideja tajba jena nasib li l-Kommissjoni għanda tkun attenta għonek. Hemm ukoll eh, ħafna erożjoni li qed isseħ u bekk il-bdiema mhux se jkunu jistgħu jużaw l-art fil-futur. Il-produttività wkoll qed tonqos l-Unjoni Ewropea terraġixxi hija ħaġa tajba imma għandha tgħin l-bdiewa hekk kif dawn qed jippruvaw innaqsu jew inneħħku l-pestiġiġi li huma ta' perikolu. E CAP għandha tinkludi dan lan u il-kap għanda konsidra b'mod finanzjarju ir-rabta bejn l-appoċ għal-bdiewa u l-kwalità tal-ġoħra raba tagħhom. Dwar l-ekotoxikoloġija dawn affarijiet għandhom ikunu inklużi u rrid ikun hemm forom ġodda ta' produzzjoni u dawn għandhom jiġu varjati fit territorju skont il-sat differenti u l-ħamrija differenti li tkun hemm. Għadu kif ħareġ film Eh, eh, film li jisseħ Tomorrow Our Children Will Be Accusing Us, għada it-tfal tagħna se jakkużawna. Kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Signor Presidenti, għan nixtieq ninaqat ma' dawk il-membri parlamentari li huma jasbu illi l-ftehim huwa ftehim bilanċat minħabba s-suġġett kemm huwa komplikat. Dan qed juri kemm sar progress fis-settur sabiex ikun hemm prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti iktar effiċenti u jgħinuna sabiex nevitaw situazzjonijiet fej l-użu ta' ċertu pestiċidi fl-aħħar analiżi naqsu l-produttività tal-prodotti agrikoli jiena nixtieq ukoll illi nitkan dwar it-tip tal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u nixtieq missikom sabiex nevitaw li jkun hemm dokumenti doppi u namlu ktar promozzjoni ta' testijiet li mhumiex bbażati fuq l-annimali. Jien naħseb li hemm bżonn ukoll nitkellmu fuq ir-rekwiżiti tal-informazzjoni u anka jekk il-pestiċidi huma tossiċi fihom infushom u għadin raġuni l-evalwazzjoni u t-test ħajkunu Eh, speċjali da ma jfissirx li dawn it-testijiet għandhom isiru fuq l-annimali jew inkella li it-tarif xjentifiku ma jistax jisviluppa b'tali mod li inaqqas iktar it-testijiet fuq l-annimali fil-ġejjini. Jiena naħseb ukoll li l-iżvilupp u r-reġistrazzjoni ta' prodotti ġodda tal-pestiċidi jistaw jevitaw li jinqatlu madwar 12.000 animal fis-sena. Grazzi ħafna, Is-Sur Rudovic għal mluta Signor President, Signuri, il-pestiċidi huma aġenti illi jistgħu jagħmlu dannu għall-ambjent kif ukoll għall-annimali. Jiena nixtieq nfakkarkom li fil-pajjiżi kollha dawn il-pestiċidi jinsabu dan għadin jipperikolaw għadin joħolqu ċertu periklu kemm għan-nies u kif ukoll għall-annimali. L-użu bilanċa tal-pestiċidi bla dubju huwa suġġett importanti ħafna rridu n-informaw u kif ukoll nafru taħriġ lill-utenti ta' daw il-pestiċidi U fl-opinjoni ta' ħafna u ħafna esperti l-pestiċidi s-soltu jintużaw b'mod eċċessiv u fi kwantitajiet eċċessivi meta tqabbilhom mal-bżonn li verament ikun hemm bżonn. U hemm ċertu eh, bdiewa li m'għandhomx it-tarif li huwa meħtieġ u importanti wkoll naraw kif isir ir-reklamar tal-pestiċidi għandna bżonn ta' aktar tarif xjentifiku dwar dawn il-prodotti u rridu niffukaw fuq attivitajiet li jimponu restrizzjoni ta' eh, l-impatt ta' l pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. Jiena nixtieq nirringrazzja r-rapporter ta' dan ir-rapport u nixtieq ngħidilkom ukoll li dawn id-direttivi verament ħajkunu siwja jekk ikunu implementati kif suppost fil-prattika fis-settur agrikolu Ewropew. Grazzi ħafna. Issa imis l-sur stas għazzewċ żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura, President. Direttiva dwar l-użu ta' riskju baxx bil tal-pestiċidi hija huwa qatt leġislattiv importanti ħafna. Nafu li l-protezzjoni tal-prodotti tal-ikel għal-bnedmin huwa wieħed mill fundamentali, aħna smajna żewġ proposti mill-Kummissjoni mill-Kunsill, aħna nixtiequ li nappoġġaw dan id-dokument, però nixtiequ li r-riżultat aħħar ikun iktar b'saħħtu. Nixtieq ukoll nitkellem dwar l-użu tal-pestiċidi fis-settur agrikolu. U aħna din il-ġimgħa nkunu din nifutaw favur iktar protezzjoni tal-bnedmin u tal-ambjent tagħna u fl-istess ħin qed nivutaw favur iktar innovazzjoni. Iktar minn nofs il-pestiċidi li huma disponibbli bħalissa jista' jkun li sparixxu minħabba eh, din id-direttiva ġdida u hemm madwar design fil-mija tal-pestiċidi li ħajsparixxu mill-missuq u dan ħajsir kollu f'perjodu qasir ta' żmien. Aħna għandna żmien sabiex niżguraw li jkun hemm biżejjed protezzjoni għas-saħħa pubblika tal-bniedem specialment għal pesticidi li jistaw jamlu lu konsiderevoli, jina naħseb li dawn il-proposti li għanna qoddimna jistaw kun aċċettabli anka għal bdiwa. U specialment il-bdiwa li l-art taħħom hija speċjali ħajnataw ħaj eċċezzjoni. Jien naħseb li hawnhekk għandna bilanċ tajjeb ħafna biħtiġijiet tal-bdiewa, ħtiġijiet tas-suq. Grazzi ħafna stanna minuta u nofs għas-Sinjura McDonald. Grazzi ħafna, Sinjur President. Hemm bosta eżempji illi jippruvaw illi hemm bosta politiċi li huma importanti għas-saħħa tal-vida madwar id-dinja u hemm bosta wkoll miżuri burokratiċi li ġejjin min naħa tal-Unjoni Ewropea u qegħdin jimponu restrizzjoni ta' kif aħna nistgħu mmexxu ħajjitna u il-mod ta' ħajja tagħna jiena naħseb li l-użu tal-pestiċidi wkoll huwa jista' jiġi kkunsidrat f'din il-kategorija u jiena mhux qed nirreferi għall-industrija kollha jien nirreferi għall-industrija agrikola li huma imħasba ħafna nkwetati fuq is-saħħa tal-bniedem dan il-pakket ma nasibx illi għandu l-bażi xjentifika illi hemm bżonn sabiex aħna niddefendu l-ekonomija u s-saħħa pubblika tagħna. Imbżon bżonn konsiderazzjoni fatturi u fatti dwar l-ambjent tagħna, komunitajiet rurali u dan kollu juri li l-fatt li din il-bażi mhijiex qiegħda f'dan il-pakket dan huwa nuqqas. L-intenzjoni tajba sabiex aħna jkollna ambjent iktar sostenibli jista' ikun li fl-aħħar mill-aħħar jimponi dannu. F'żona rurali jiena smajt b'attenzjoni kbira l-argumenti tal-bdiewa fl-Irlanda ta' fuq u jiena naħseb li huma għandu raġun li huma nkwetati ħafna dwar dan il-pakkett minħabba illi dan il-pakket mhuwiex qed jipproteġi l-ħajja tal-ċittadini tagħna nafu illi dan din il-proposta partikolari hija titjib mill-proposta oriġinali, però aħna rridu nresqu iktar emendi sabiex verament ikunu qed nieħdu konsiderazzjoni l-interess ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna samru ta' nofs is-Sinjura Assur Lundgren. Grazzi ħafna, Sinjura President. Euroxettiku bħali illi jitkellem favur rapport ta' din il-kamra miex daqsek komuni, pero għek għana din jitkellem fuq problema li hija problema li ma tiqafx fil-frontieri u il-proposti soltu f'dan il-kas ikunu burokratiġi żejjed, però fil-kas tal-lum f'din il-proposta li għanna qoddimna ma tidirx illi hija daqshekk burokratika jidher illi eh, provajna għalmenu nevitaw il-burokrazija żejda u r-reporter ukoll laħqet bilanċ tajjeb ħafna f'dan ir-rapport, speċjalment dwar is-sustanzi tossiċi illi aħna rridu nneħħu minn daw il-prodotti u rridu wkoll niprovdu ċertu protezzjoni minn prodotti bħat tabak u l-alkohol. Jena naħseb illi l-lum għedin nofru opportunità li l-istati membri sabiex immorru li l minn dan il-dokument u jimponu miżuri iktar stretti minn dak li huma stipulati f'dan il-pakket. Jena nixtieq illi l-miżuri jkunu ħafna iktar stretti, speċjalment fir-regolamentazzjoni ta' sustanzi tossiċi. Ir-rapporter tkellmu dwar ir-riskju illi regoli stretti jistgħu jdaħlu fl-Unjoni Ewropea f'dan is-settur. Ir-rapporter hija nkwetata li jista' jkun li aħna nispiċċaw nixtru prodotti minn barra mill-Unjoni Ewropea, però jiena ma naqbilx mar-rapporter għal din raġuni jiena favur dan ir-rapport u favur ukoll il-kompromess li ntlaħaq dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sur Wise, però ma nistax nara hawnhekk fil-kamra. U għal din raġuni aħjar issa ngħaddu għas-Sinjura Grostet. Merci, Madame. Grazzi, Signora President. Jena nixtieq nifraħ li rapporters u nilqa il-ftajim illi intlaħaq minħabba xogħol eċċellenti li sar mir-rapporters u anki mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill dan huwa ftajim importanti ħafna għaliex huwa ftajim bilanċjat li jieħu konsiderazzjoni l-interessi ta' kulħadd jiġifieri l-ħarsien tal-saħħa tal-konsumaturi, tal saħħa tal konsumaturi konsumaturi li huma imħazba dwar il-pestiċidi meta jisimaw li ikunat baqa residwi ta' dawn il-pestiċidi fil-frott, fil-ħaxix u fil-ċerejali. U eh, jekk dan il-ftejim li neħi l-użu, jwaqaf l-użu ta' dawn il-sustanzi perikolizi huwa pass il qoddim importanti. Hemm il-problema wkoll imbagħad tan-naħal, tal-protezzjoni tal-art u anke tal bdiwa bdiwa li huma l-ewwel persuni illi huma mill-quta mill-użu ta' dawn il-pestiċidi u dan se jaraw il-sodisfazzjon l-armonizzazzjoni ta' regolamentazzjoni, simplifikazzjoni tal-proċedura, l-possibilità li jibqgħu jużaw ċerti sustanzi għaliex għandu bżonn, għandhom bżonn ta' dawn is-sustanzi imma aħna rridu li jkun hemm agrikoltura sostenibbli. Imbagħad hemm l-obbligi tal-industrija kimika li jfittxu u jsibu alternattivi. Din hija industrija li l-agrikoltura għandha bżonna imma hemm bżonn illi jinsabu soluzzjonijiet alternattivi dan it-test aħna ma kunux u aħna uh, inwarbu iktar uh, il, dan il-konċett il tal-periklu li rappresentaw dawn il-pestiċidi dawn huma kol riski illi jorqtu lill-professjonisti lill-konsumaturi u lill-ambjent għalhekk hemm bżonn il-professjonisti jkunu imħarġa tajjeb ikun hemm informazzjoni li tingħata lill-pubbliku u jkun hemm uh, skambju ta' prassi tajba u nagħlaq billi ngħid li hemm bżonn illi jkun hemm kontrolli armonizzati fuq il-prodotti importati aħna ma nistgħux nirretendu ċerti affarijiet mill-bdiewa tagħna u mbagħad mill-banda l-oħra nkomplu ndaħlu fl-Unjoni Ewropea prodotti illi ma jkunux jirrispettaw ir-regolamentazzjonijiet tagħna għaliex hemmhekk se jkun hemm riskju kbir ta' kompetizzjoni żlejali. Grazzi ħafna sal-minuta u Sir Thomas Weiss. Sinja President, nirringrazzjak ħafna jekk joġbok Skużani li qed nitkellem bla nifs, però mhux tortijaj iżda kelli dewmin. Jiena kont infakkar fis-sur Lenin minħabba li waħda mill-affarijiet l-iktar famużi li qal hija li li jekk inkonna situazzjoni għal tgur li tkun aħjar. Jiena naħseb li f'dan il-kontest ukoll situazzjoni jari aħjar minħabba illi n-nies qegħdin jirrealizzaw kemm l-Unjoni Ewropea għadha tagħmel dannu għal ħajja tagħhom fil-verità. Dan ir-rapport ma jħux in konsiderazzjoni ir-riskju. Ma jistax jagħmel distinzjoni la bejn ir-riskju li huwa preżenti u l fatti Jiena nasab li dan il-pakket jista' jagħmel dannu għal riproduzzjoni, tista' ukoll titfalura l-bdiewa fil-kompetittività. Jiena ħanivvota kontra dan ir-rapport minħabba illi sitwazzjoni għar li nsibu fija bħalissa aħjar minn dan il-pakket u meta jasal il-waqt aħna l-Ingilterra nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa żewġ minuti Sur Korbi. Grazzi ħafna, Sr. President. Jiena wkoll nixtieq ningrazzja kemm lir-rapporters kif ukoll l-shadow rapporters jiena naħseb li dan il-kompromess skur li kien il-passi qudiem iktar rib li l-agrikoltura sostenibli, bla dubju nafu li l-pestiċidi għandhom ruol importanti ħafna fil-prevenzjoni tal-mart tal-pjanti, pero aħna fl-istess ħin rridu niżguraw li kuna din garantixxu ambjent iktar nadif li importanti ħafna għal saħħa tal-bniedem. Dan huwa mod ta' kif aħna nistgħu nejnu ħallu naqsu id-differenza li hemm bejn l-agrikoltura tradizzjonali u l-agrikoltura organika. Nafu illi permessa dan il-pakket ħajkonna dawn il-sustanzi tossiċi li huma perkolużi li ħajkunu projbwiti. U nafu li dan ma jistax imponi tad-dita reali għal-bidja fl-Ewropa. Barra minn hekk rridu niddisinjaw inċentivi sabiex ħedġu l-użu tal-pestiċidi li mandomx sustanzi tossiċi żina għall-użu tal-agrikoltura ħafna produtturi wis ibżow illi produzzjoni fuq skala żgħira tista' tkun medda permezz ta' dan l-att leġislattiv, però dan mhuwiex vera minħabba li f'dan il-pakkett aħna għandna wkoll fond speċjali sabiex iħeġġeġ ir-riċerka għal kumpaniji żgħar da daqs f'dan is-settur agrikolu aħna rridu konna pjan iktar fit-tul ukoll sabiex naraw kif nistgħu innaqsu ir-riskju li huwa marbut mal-użu ta' dawn is-sustanzi tossiċi kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll ċertu żoni eh, sensittivi. Signor President, nafu li pass wara pass aħna din nieħdu miżuri importanti li jistgħu jkunu ta' benefiċċju għas-saħħa tal-bniedem jiena nixtieq li preferibilment issir projbizzjoni fuq dawn is-sustanzi tossiċi li huma ta' dannu għas-saħħa tal-bniedem u din skur li tista' tagħmel differenza għal mod ta' kif l-organizmi fil-ġisem ehm, tal-bniedem jaħdmu ma jistax ikollhom effett negattiv. Iċ-ċittadini Ewropej l-lum jistaw jiffirħu bil ftajim illi intlaħaq bejn il-Kommissjoni, il-Kunsell u r-rapporter stana. Eh, dan il ftajim intlaħaq minħabba lobbying qawwi ħafna u eh, dan huwa pakket leġislattiv illi jaqat l-interessi tal-ambjent u tal-konsumaturi irridu nsammu f'moħna fil-fat il-molekoli il perikolużi ħafna minnhom u ħafna persuni jgħidu li l-popolazzjoni illum edha uh, esposta għal perikli għal saħħithom mod partikolari il-bdiewa li huma esposti iktar miċ ċittadini normali għal dawn eh, il-sostanzi uh, il illi jagħmlu ħsara u il-persuni ħafna drabi eh, jintlaqtu ħażin b'dawn eh, minħabba dawn il-prodotti hemm madwar 200,000 mewt kull sena kawzata eh, minn dawn il-sostanzi. Hemm bżonn illi ikun hemm bidla fid-direzzjoni tagħna jekk jgħaddi dan it-test se jkun hemm bidla fil-politika li tirrigwarda il-pestiċidi li tkun ambizzjuża moderna u realista għaliex aħna l-koll irridu neħilsu minn dawn il-prodotti perikolużi il-koll irridu inwaqfu il-bex mill-ajru mod partikolari fejn iċ-ċiklu tal-ħajja ikun eh, rispettat il-prodotti li kun infissu ikunu eh, sikuri l-industrija infissa <clears throat> manda ebda eh, raġuni għal tejn tkun imħazba. U għalek biex nalaq, dan huwa pakket ta' leġislazzjoni moderna u dan ifisser illi l-Europa se tuża eh, inqas pesticidi imma ta' kwalità aħjar. Dziękuję bardzo. Minuta s-sur Kutzmiuk. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna anka l-Kummissarju għek prezenti aħna għawek għedin nitkellmu fuq l-użu sostenibli tal-pestiċidi F'dak li għandu xaqsam prodotti tal protezzjoni tal-pjantin, nixtieq nixtiqkom l-intenzjoni, l-attenzjoni għet let affarijiet l-ewwel net, f'dak li għandu xaqsam il-produzzjoni ta' daw il-prodotti kif ukoll il-marketing u r-reklamar dawn huma importanti però aħna rridu nitkellmu wkoll fuq l-irtirar ta' dawn il-prodotti minn fuq is-suq eh, u anke riċiklaġġ ta' dawn il-prodotti u rimi Aħna fil-Polonja għanna bżon ta' ħafna appoġġ finanzjarju speċjalment għal dan it-telet pass li jgħina semmejt, ġifiri rimi u riċiklaċ ta' dawn il-prodotti li huwa importanti ħafna sabiex aħna niskuraw li dawn il-prodotti ma jkollhomx effett negattiv la fuq il-bniedem laqas fuq l-ambjent. Jiena naħseb ukoll illi rridu ngħidu li huwa fidejn l-istat membru li jiddeċiedi kif ħajinbieħu dawn il-prodotti fis-swieq tal-Unjoni Ewropea fis-suq tal-Unjoni Ewropea jiena naħseb li għandna nipprovdu l-istess livell għal bdiewa kollha fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna għal minuta. Grazzi, Signora President. il-proposti li fih dan il-rapport morru fid-direzzjoni tajba u jena nifraħ li rapporter jekk nu vera kif qalet il-Kommissjoni li l-pestiċidi jaqaw eh, jaqgħu taħt il-kap imma xorta jibqa l-fat li din id-direttiva għanda bazi eh, legali l-ambjent u l-agrikoltura. Bżon ta' armonizzazzjoni fissu u tal-kompetittività. Natikom prova il-zoni uh, ultraperiferiċi franċiżi fil-kas tal-Martinik, per eżempju, 20% tal- tal-art, tal-wiċ ta' din il-gżira, huma imniċsa minħabba eh, molekola illi eh, hija eh, perikoluża u li tniġġes li tniġġes mhux biss l-art imma ukoll l-ilma. U din ovvjament ta' meħsar l-ekonomija tagħna u hija ukoll periklu għal saħħa tal-pubbliku huwa indispensabbli li direttiva eh, tnaqqas l-użu ta' pestiċidi kimiċi b'mod partikolari permezz ta' proposti għal soluzzjonijiet alternattivi sostenibbli bħal biopestiċidi dan ikun onur għal dan il-Parlament. Tkellim eh, hemm ukoll l-effett tal-pestiċidi fuq il-fawna bħal pereżempju in-naħal u il-President għamnek jinterrompi l-kellima. Fin dank, es folgt für eine Minute. Grazie ħafna sal-minuta is signora Senet. Aħna għanna in-komuni għawek Din ix-xewqa li ħana nipproteġu s-saħħa pubblika tal-bniedem, però rridu niftakru li huma l-bdiewa li jipproduċu prodotti tal-ikel li huma l-bażi tas-saħħa tal-bniedem. Jiena ġejja minn reġjun fejn għandna infestazzjoni tal-fungu dawn il- din il-marda tista' tagħmel it-tkabbi tal-patata impossibbli fl-Irlanda. Però din naraw ukoll effetti oħrajn ta' dan il-pakket. Hemm bosta artikli fil-gazzetti tagħna illi qegħdin jippromovu it-tkabbir ehm, li huwa modifikat ġenetikament kontra l-implementazzjoni ta' dan il-pakket. Jena naħseb li din tista' tkun ta' dannu wkoll. Aħna jgħidulna wkoll li l-pestiċidi jistgħu jimponu ċertu dannu anke fid-DNA tal-bniedem. Però huwa importanti li llum naħna nibdew b'din l-evalwazzjoni tal-impatt u tkun evalwazzjoni dettaljata. Grazzi ħafna. Signora President, kollegi, Wara triologu bejn il-Konsil, il-Kommissjoni u l-Parlament, it-test adottat fit-18 ta' Deċembru fuq il-pakket tal-pestiċidi jidher li huwa bilanċjat. Fil-fatt jieħu konsiderazzjoni l-interessi tal-bdewa u l-ħtieġa ta' protezzjoni tal-ambjent inklużi iż-żoni eh, ħarsa. Jiena nifraħu ukoll bir-riżultat li nkiseb li se permetti l bdewa li jkomplu bil-ħidma tagħhom ekonomika mingħajr ma eh, jkunu penalizzati minħabba li ma jitħallew xiżaw pestiċidi pestiċidi u jina infakkar illi produtturi ta' eh, xejjex u ta', ta frott eh, se jintlaqtu il-Konsillu il konsillu l parlament Ewropew waslu għal ftejjin minħabba kif din il- il-situazzjoni u kol ta' inċertezzi u ħabba minn kol xi teddidiet li jen fuq il-budget tal-agrikoltura u il- l bdiwa għandhom ukoll id-dritt illi iħarsu l-odot tagħhom tal-ħidma tagħhom, il-ħobza ta' kuljum tagħhom u li koll iħarsu mbagħad l-art tagħhom għas sodisfazzjon ta' kulħadd. Hija eh, xi ħaġa li serħinna moħħna illi s-sens komun hawnhekk eleb. Grazzi ħafna, Signora Weisberger. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi, għada ħna nivvutaw dwar din l-leġizlazzjoni ġdida fuq il-protezzjoni tal-pjanti. Dan huwa suġġett li anqal ħafna interess mill-pubbliku in ġenerali u dan l-interess nista' jkun nistgħu naraw rifless ukoll f'dan id-dibattitu llum fil-Parlament. Aħna kollha kemm aħna nixtiequ li ngħinu illi dawn il-pestiċidi eh, li qed jinbiħu bi prezzijiet li mhumiex raġunevoli ma jagħmlux effett negattiv fuq l-ambjent tagħna. Qed naraw li din leġiżlazzjoni ġdida edha tirrappreżenta progress f'dak li xaqsam politika tal-konsumatur, aħna għandna kriterji ġodda introdotti f'dan il-pakket li huma eh, li kienu l-bażi ta' diskussjoni tagħna u li dawn huma bbażati wkoll fuq fatti xjentifiċi mhux biss politiċi. Jien naħseb li aħna minna progress f'dan il-qasam u naħseb ukoll li mhuwiex biss 80% tal-produzzjoni agrikola tagħna li ħadkun affettwata minn din leġiżlazzjoni iżda il-prodotti kollha li jistgħu jkunu ta' dannu għal saħħa pubblika ta' ċittadini tagħna u din hija hemm bażi xjentifika għalija. Jiena Bek b'dan il-pakket aħna din nippermettu li l bdiwa jkun jistgħu jipproduċu prodotti tal-ikel li huma eh, tajbin għal konsum tal-bnedmin. Jena naħseb li licenzi ma importanti iżda m'hemmx għalfejn konna 27 licenzi differenti jekk konna tlieta jkun biżejjed li kun japplikaw għal kulħadd. Din il leġizlazzjoni l-ġdida ħatatina armonizzazzjoni li aħna ilna Eh, inħossu l-bżon taħħa għazmin twil, aħna permessa din l leġizlazzjoni ħajkonna iktar protezzjoni minajr ma dan ikun ta' dannu għal bdiju għal-bidja sostenibli aħna għanna suq wahdini l-lum il-ġurnata għanna kondizjonijiet komuni u kollu dan huwa progress konsiderevoli kif ukoll għal saħħa pubblika tal-bnedmin tal-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna sa' żewġ minuti għas-Sinjura Sarkun. Grazzi, President. L-użu ta' prodotti fido sanitarji skont eh, prezzi effiċenti ta' agrikoltura huwa importanti biex wieħed jipproduċi biżejjed ikel ħalli nipproteġu l-konsumaturi u l-ambjent. Ir-riski assoċjati mal-użu tal-pestiċidi jaffettwaw l-agrikoltura sostenibli tagħna, il-livell qoli ta' pestiċidi li nsibu fil-ħxejjex u l-frott tagħna eh, huma minħabba dipendenza tagħna fuq dawn il-prodotti għax huma importanti għall efficienza tal-produzzjoni, però dawn jista' jkollhom effett ħażina fuq is-saħħa pubblika. ċertu stati membri fosthom ir-Rumanija qegħdin jiffaċċjaw infestazzjoni sħiħa tal-art agrikolu għaliex qisu dan l-użu ta' pestiċidi l-aqwa mod kif inkunu nistgħu neqirdu eh, eh, il- eh, mart Jekk issir evalwazzjoni ta' riskju tajba, din tippermettilna biex nużaw dawn il-prodotti b'mod tajjeb u nipproteġu kemm l-ambjent kif ukoll is-saħħa pubblika u naqsu wkoll id-dipendenza tagħna fuq dawn il-prodotti. Il-numru kbir ta' mart tal-pjanti u tal-luċuħ tal-rabba li jazistu fil-Rumanija bil-forsi konna namlu eh, nisprejaw daw l-ċuħ tal raba għalix memx soluzzjonijiet viabli biex nġildulu dal-mart? Eh, laqas manna mezz kif nistaw inħarsu iktar l-ambjent. Dan il-kompromess, il-kompromess jidher li għandu l-appoċ ta' ħafna mill-gruppi politiċi. U jippermettulna wkoll li nużaw il-pestiċidi li hemm bżonn biex naċċertaw li kunem il-kompetittività imma wkoll biex inħarsu s-saħħa pubblika konsumatur u l-ambjent. Grazzi ħafna, Sinjur Kramer minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjur President. Dawn il-pestiċidi dem ħajbqgħu importanti għal-bidja. Aħna rridu nżommu it-tip ta' bidja li nużaw aħna l-kel tajjeb u r rizorsi tagħna meta tkellmu dwar il-kimika f'madrabi inħarsu li b'mod irrazzjonali, imma fil-fatt jidu naħdmu b'mod loġiku, b'mod razzjonali. Jekk namlu proibizzjoni wiesa fuq il-pestiċidi, idħul mill-bidja ħajonqos u l-prezzijiet tal-ikel għalhekk jolew. għanna soluzzjoni accettabli blezat. eżatt Numru ta' eccezzjonijiet minnaħa ta' l-Istati membri u numru ta' kompromessi. Però għanna wkoll definizzjoni ta' x'inhuma s-sustanzi attivi. Irid ikollna definizzjoni min-naħa tal-Kummissjoni hawnhekk għax inkella ikollna definizzjoni wiesa wis, aħna jdu waħda iktar speċifika. Għax inkella dan nifxejn ma nkunux nistgħu nimplementawh. Grazzi ħafna Sinjur Waċikowski. Grazzi President aħna għadin nifinalizzaw hawnhekk ix-xogħol biex nintroduċu l-ordni fl-affarijiet li huma importanti għas saħħa pubblika fl-Unjoni Ewropea dawn il-kompromessi huma tajbin fl-opinjoni tiegħi u qegħdin nagħmlu restrizzjonijiet li hemm bżonn biex inħarsu s-saħħa. U fl-istess waqt ma nipperikolawx l-iżvilupp tal-agrikoltura Ewropea. Ovvjament kull bidla tinvolvi nefqa spiża fuq il-bdiewa tagħna huma huma li ħajkollhom iħallsu iżjed għal pestiċidi aktar sikuri. Ħan repeti dak li li ngħid ħafna drabi. Il Iva, ejja, napplikaw dawn ir-regoli għal bdiewa imma napplikawhom ukoll għal min jimporta minn barra mill-Unjoni Ewropea għax jekk ħanollu biss il-livell tagħna l-istandards tagħna daħaj spiċċa kontraproduttiv. Grazie signora Alistair għal-minuta. Jina ma naċċettax president li għanna kompromess bilanċjat għawnek. Jina għawnek għat nara eh, ġen l-għannet dik tal-Unjoni Ewropea li laqas bis samlet evalwazzjoni ta' impatt ma baqgħet tiġri sabiex eh, tipprojbixxi numru ta' prodotti u ma jimporta xejn li ma hemmx sostitwiti għalihom u li produzzjoni tal-ikel ħadbati b'mod partikolari fis-settur ta' ċereali u tal-ħxejjex. Dan il-mod tkun qed tinforza dipendenza kbira fuq l-importazzjoni minn pajjiżi li ma jimportom xejn minn dawn l-affarijiet Signor President, ma ħafna klima u u paroli fuq ix-xjenza, ma xie xjenza jidi li ma tissottomettix li l-anfisa għal evaluazzjoni tampat tajab. U t-tini ġen li għetnara huwa dak ta' pajjiżi b'mod partikolari li wieħed mill-iktar affettwat minn dawn il-pajjiż dawn il-miżuri. Kif tista' tiżottama tiruħa għal ehm, votazzjoni ta' ta' QMV fil-parlament, fil-konsill. Ma ta' miex sens di u minħabba fekk il ninsabu f'din il-pozizjoni. Un batem qed min jgħid li għandna nerġgħu waqgħu iktar suġġetti iktar eh, oqsma f'taħ din il-kategorija ta' votazzjoni. Is-Sur Siber żewġ minuti, grazzi President. Lejla għadin niddiskutu kompromess bilanċat. Kif jidher mid-dibattitu din il-kwistjoni kienet waħda li eh, involvit ħafna nies u misset ħafna nies. Aħna jidu naraw kif ħanilħu għanijiet partikolari fuq dawn il-pestiċidi. U dan irid ikun modell, aħna jdu ikunu modell b'qija qiegħed tad-dinja, aħna rnexxielna nolqu bilanċ bejn eh, kif nħanħarsu l-ambjent, is-saħħa u s-suq intern. Naħseb illi aħna b'din il-leġiżlazzjoni qegħdin nilħqu bilanċ bejn dawn it-tlet pilastri hemm xi affarijiet li ma ġbunix per pereżempju suġġerimenti li din il-leġislazzjoni hija bbażata fuq riċerka Eh, xjentifika. Issa għanna approċ bbażat fuq ir-riskju mhux fuq il-periklu. Dana iżid mal-natura prattika ta' din il-leġiżlazzjoni u għandha wkoll tiffaċilita l-implementazzjoni u l-inkorporazzjoni tagħha eh, fil-qudiem. L-implementazzjoni m'għandix twassal għal trattament preferenzjali għall-importazzjoni u zvantaġġi għal produzzjoni nazzjonali. Dan il-prinċipju però irridu nżomuh f'moħħna u iva naħseb li huwa rifless fil-kompromess li huwa wieħed kif tiġaħat li nistgħu naċċettaw. Rigward id-dettalji naħseb li huwa importanti li naċċertaw li l-istati membri kollhom il-flessibilità permessa tas sabiex biex ikunu jistgħu jadottaw miżuri għal pajjiżhom stess. Eh, L-Olanda ma nistawx nikkomparawha mal ġermania jew ma' Malta jew pajjiżi oħra. Iż-żoni ta' protezzjoni wkoll ġew jidru f'dan il-rapport. Dan ukoll huwa kompromess li nittama kulħadd ikun jista' jappoġġa grazzi sur Golik. Għal minuta. Grazzi, Signor President, la għanet jina nishtiq nifra l-rapporters ta' dan il-rapport eccellenti. Jina nishtiq nirreferi biss il-rapport ta' Signora Klas. Għamnek, għadin naraw id-diffikultajiet li eh, jiffaċaw kol produttur ta' pesticidi ma jdun ċertaw illi ikun hemm rikonoxximent reċipruku bejn l-istati membri dwar iċ-ċertifikazzjoni id-direttiva qed tajt ukoll illi rridu nżommu ir-regoli domestiċi fuq iċ-ċertifikazzjoni ta' eh, ta' mir. Nasa din importanti li kollna kontroll ukoll u ispezzjoni eh, din hija importanti ħafna, speċjalment fil-każ ta' rikonoxximent reċiproku. U ma ninsawx ukoll f'dawk il-każijiet pereżempju ta' li li jkunu mal-frontieri. Hawnhekk aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar e, affajt speċifiċi ħafna. Grazzi, Sur Van Nistelrooy, żewġ minuti. Grazzi, Signor President, bħala membru Olandiż tal-Parlament Ewropew jiena kont qed insegwu din il-leġislazzjoni b'interess kbir u b'daqsxejn tħassib ukoll. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kwistjoni speċifika għall-Olanda, għall-pajjiżi. Dan eh, huwa pajjiż li huwa affettwat ħafna mill-pestiċidi. Għalina huwa diffiċli ħafna li nużaw pereżempju buffer zones jew zoni ta' protezzjoni madwar l-ilmijiet Din tagħmilha diffiċli ħafna bdiewa ħana. Eh, Bdiwa tagħna aħna dejjem kellna produzzjoni żejra eżempju tat-tadam tal-ħass. U għalhekk importanti ħafna li aħna jkollna kompromess tajjeb u kompromess li għandna dimna Hawnhekk huwa ħafna ħjar minn dak li kellna tas-Sinjura Brajer fil-Kumitat u għalhekk nista' naċċettaw ħanna miżuri tranzizjonali tajbin hawnhekk li jfissru l-industrija tista' tuża l-innovazzjoni wkoll biex issib alternattivi. Jisħaq ukoll il fuq il-finanzi tal-bdiewa sabiex ikunu nistgħu jgħinuhom l taħħom tagħhom ngħinuhom biex jgħaddu minn dan il-perjodu ta' tranzizjoni. Anki il-kwistjoni tal-rikonoxximent reċiproku huma aktar aċċettabbli hawnhekk. Dwar l-importazzjoni, aħna naqgħod nippruvaw nsibu bilanċ bejn il-ħtiġijiet tas saħħa kif ukoll dawk tal-ambjent u dawk tal-bdiewa ma se jiġri mill-importazzjoni. Fil-WTO kwistjoni ta' dan it-tip li għandhom x'jaqsmu mal-kompetizzjoni jista' ovvjament eh, jitqajmu. U hemm ukoll eh, problemi tal-parallel imports. Dik hija problema ġifieri nixtieq nirringrazzja r-rapporter, nirringrazzja kull min ta' kontributi kwistjoni waħda li l-bdiewa qegħdin jinsistu fuqha il-kwestjoni li għadni kifir irreferejt għalija u rridu insibu soluzzjoni. il senjur ta' paċdija minuta. Grazzi, Signora President, Signori, kollegi. Din hija kwestjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea imma il-kompromess mhuwiex tajjeb għal l-Ungerija u deputati Ungeriżi mhumiex se jaċċettaw dan ir-rapport għaliex jagħmel ħsara lill agrikoltura Ewropea. Hemm żewġ problemi importanti hawnhekk. Il-sistema zonali huwa hija sistema artifiċjali u jmur kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà tal-Unjoni Ewropea għax ma jippermetti jippermetti dak illi eh, għal uh, il-kollega tagħna ta' l-Olanda ma jippermettix reazzjoni flessibli jagħmel ħsara wkoll għall l-agrikoltura Ewropea għaliex se jkun hemm żieda fir-riski zieda u koll tal-spejjes li semma ħafna drabi għawnek minn ħafna kellima u mod partikolari minħabba l-fat li ħna ma nistax nikkontrollaw il-prodotti li ġu minn bnadi oħra għalek se jkunem riski gbar u mbagħad minn ma nsemmu eh, problemi oħrajn. Uh, irrida illi forsi nisimaw eh, proposti illi jipermettu iktar użu ta' prodotti modifikati ġenetikament fl-Europa li ħatma jishtiqom and I thank those who worked on these two Grazzi ħafna, Signora President, jiena nirringrazzja lil dawk illi ħadmu fuq dawn iż-żewġ rapporti importanti. Minn dak li qalu ċerti kollegi għandna l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea m'għandha ebda kontroll fuq dawn is sustanzi imma aħna għandna regoli fuq ir-residwi fuq il-prodotti tal-ikel għalhekk hemm estremi miż-żewġ naħat. Fostom dawk li ma jishtiqux li kunem ebda protezzjoni dawk li għajdu li il-leġislazzjoni hija Eh, dizastru għal-bdiewa. Kommissarju Dimas, inti għat li il-persuni jibżaw mill-pesticidi u dan forsi huwa minnu imma il-biżat tagħhom huma ġustifikati? Biex kif se nispjegaw lill-konsumaturi li l-biċċa l-kbira tal-pesticidi Eh, jintużaw biex jatuna eh, prodotti tal-ikel illi ikunu sikuri. Ovvjament hemm pestiċidi perikolużi, però dan kollu jiddependi mill-mod kif jiġu intużati u anki ir-residwi illi kunem fil-prodotti tal-ikel. Eh, naħseb illi il bżonn illi l-persuni li jużaw il-pestiċidi kollom taħriġ tajjeb u hemm bżonn ukoll illi hemm bżonn li jittejjeb it-taħriġ li jingħataw dawn il-persuni professjonisti eh, fil-Renju u fl-Irlanda hemm tħassib dwar il-produzzjoni ta' eh, ċereali per eżempju il-Kummissjoni manda ebda tweġiba għal dan għalhekk jekk m'hemmx soluzzjoni alternattiva x'se nagħmlu għaliex fl-Irlanda aħna rridu inkomplu eh, nipproduċu il-patata u ċ-ċereali. Jekk joġbok ħames minuti, tina ħames sekondi oħra. Eh, aħna il-Kummissjoni u il-produtturi għandhom jitkellmu fl-imkien biex forsi jisibu soluzzjoni. Il-Kummissjoni ma tistax tajt li aħna eh, maħniex se nipermettu l-użu ta' dawn il-pestiċidi fl-Unjoni Ewropea imma barra mill-Unjoni Ewropea jistaw jintużaw. Umbat nimportaw dawn il-prodotti minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq li tuni risposta. Grazzi. Grazie signora Ayuso. Grazzi, fuq ir-rapport ta' qabel. Xtaqt ngħid li l-bdiewa tagħna jafu illi jekk jużaw prodotti ta' saħħa tal-pjanti iridu jikkonsidraw ukoll il-saħħa tal-bniedem u l-ambjent il-Parlament imma mhux qed jifhem l-impatt li jista' jkollha dan jista' jkollha dan ir-regolament il qudiem Jekk nħarsu lejn l-impatt potenzjali tar-regolament, jista' jkun li fil-futur ħajkun hemm nuqqas ta' prodotti eh, pesticidi li jgħinu l-pjanti li waslu kol li daw il-pjanti jinqerdu, daw l-ċoħtara bejn erdu. Ir-riżultat huwa Ix-xogħol huwa riżultat ta' xogħol kbir minn naħa tar-rapporters u l-kumitati ma jdu żommu f'moħħna li din il-kwistjoni hawnhekk ħadd wassal għal tnaqqis u telf ta' ħafna eh, sustanzi u pestiċidi li huma importanti ħafna l-bidja. Il-produtturi irrid ikollhom disponibbli ammont ta' sustanzi attivi biex ikunu jistgħu jiġġieldu il-mart tal-pjanti jew eh, xi pesta li taf tolqothom. Il-grupp Spanjol tal-grupp tiegħi nappoġġaw illi issir l-idea li ssir evalwazzjoni ta' impatt. u li disponibli disponibbli wkoll li, li daw sostanzi jkunu disponibbli fil-każ ta' emerġenza. Il jekk jonqos il-produzzjoni tal-ikel, il-prezzijiet ħajżdiedu u dan ħan nispiċċaw konna nimpurtawa minn kella. Grazzi. Is-sur Stedja żewġ minuti, grazzi President. Jina xtaqt nitkellem fuq il-rapport Breyer u nixtieq ngħid il-Kummissjoni għalfejn intom kontra evalwazzjoni ta' impatt. X'qed jinkwetakom f'evalwazzjoni ta' impatt m'hemm l-ebda evidenza xjentifika li turi li dawn il-prodotti li għadin nużaw uħut minnhom umma perikolużi għas-saħħa, uħut minnhom iva, imma hemm oħrajn illi għadin fil-lista u li mhumiex. Per eżempju, waħda minnhom jisimha triazol. Din hija importanti ħafna għal produtturi tal-qan fl-Unjoni Ewropea. Intom fallejtu u din ngħidha ċaru tojnt. Intom il-Kummissjoni fallejtu li pubbliku meta ma permettejtu iktar il ma jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Intom fallejtu anki Fil-rapport tiegħi dwar il-livell massimu tar-residwi sa kanna rappreżentant tal-DG Sanko, il-Kummissarju ila li qiegħda tpaċbax bħalissa ma meta forsi tieqaf sparla tisma' daqsxejn dak li għandi ngħid jien jgħid il-kellim. Intom fallejtu wkoll fuq il-livell massimu tar-residwi, da xorta nsibuhom fil-ħwienet. Jekk ħan ipprojbixxu dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea, sta tagħmlu dwar l-importazzjoni, ħatejdu u le ma jimportax dal prodotti xorta ħibqgħu deħlin hija m'għadux każ u nassumu li l-pubbliku ma jagħtux ma jindunax. Il-bdiewa tal-Unjoni Ewropea kienu fost l-iktar nies responsabbli fil-produzzjoni tal-ikel. U b'din il-leġizlazzjoni aħna qegħdin ngħidulhom li huma nistupidu ma mhix interessati. Ħadd l-ebda bidwi ma juża prodott li ku li jagħmel dannu għal saħħa pubbliku pubblika. Aħna ftit żmien ħadd ħaniprojbixxu il-gadgets fil-kassa produzzjoni tal-bajt. Imma l-Kommissjoni ma biex tagħmel dan it-tip ta' leġiżlazzjonijiet u ma nagħtux ċans li bdieba li jgħidulna li veru dawn il-prodotti li qegħdin jużaw fil-fatt huma siguri. Signor Peterle, għal minuta. Jasno je, da ne moremo imeti več zdravja in manj raka, če da No translation? <laughs> okay. I think perhaps you can start again. President, suġġerixxi l-kellim jerġa' jibda. X'ma kienx hemm traduzzjoni. Dan it-tip ta' xejriet ta' li ħasbuna fis-saħħa pubblika ġejjin mill-idea illi qegħdin niklu ikel ivvelenat li kkawża mbagħad mart. Aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu. Is-sur ix-xogħol li jagħmlu rapporters shadows huwa pass fid-direzzjoni tajba walla kien nirrikonoxxi l-isforzi tagħhom iż-żewġ rapporti jiftħu Eh, orizzonti ġodda l-produtturi, l-konsumaturi u l-pubbliku kollu kemmu. Aħna irridu il l-pjanijiet tazzjoni nazzjonali nkunu ikollhom għanijiet kwantifikabbli. Dan huwa importanti ħafna, speċjalment fir-rigward tan-naħal. L-istati membri fil-pjanitazzjoni nazjonali tagħhom jistgħu jinkludu kwista ta', ta kwantifikazzjoni imma jkun aħjar kikun użaw il-kelma xell. Mezzi bioloġiċi wkoll nipromovu nippromovuhom, grazzi. Neil Parish, Petra Żewġ minuti Sur Parish. Signor President, Inqas minn sena ilu konna għadin niddiskutu f'din l-istess kamra se nagħmlu dwar is-sigurtà globali tal-ikel u jekk kienx hemm biżejjed ikel madwar id-dinja u kulħadd kien inkwetat ħafna. Issa jekk inqas minn sena ilu qegħdin niddiskutu din il-leġiżlazzjoni illi għandha potenzjali tnaqqas il-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. Hemm ċertu moralità dwar produzzjoni tal-ikel għax jekk aħna fl-Ewropa ma jproduċux l-ikel, aħna nistgħu nħallsu għalih imma dan imma l-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw le. Mhux biss il-qam kif qal is-Sur Sterdi manki eh, patata per eżempju, kellna żewġ tissjuf eh, fost l-ar li qatrajna fl-Ewropa ta' fuq kellna bżonn il-fungiċidi biex eh, inkabru l-patata u jekk l-Ewropa fil-nisa l-Ewropa ma jiklux il patata se jiklu il-ross u l-ġin. U dan eh, u koll, per esempio, il-ross għannu għans tijaw fil-pajzi li għat jizviluppaw. Jekk il-pestiċidi nużaw b'mod tajjeb u jkollna il-perjodu li hemm bżonn jiġi rispettat biex l-ikel biex il-pjant ma jittiklux għax ma jittikilx f'dak iż-żmien, ma jkunx perikolus. Jekk il-pestiċidi jiġu applikati tajjeb, wieħed jista jikkontrolla il- il-prodotti u jara fil-fatt li vera ma jeżistux residwi fih qabel ma jiġi konsmat. Rridu naċċertaw illi innaqsu l-ammont ta' kimika li nużaw li ħaġa li ġaqad nagħmluha imma Peress li qegħdin inħarġu n nies mod tajjeb il-bdiewa b'mod tajjeb eh, jasservaw dawn l-affarijiet u diġa qegħdin nagħmluha wkoll. Sentajn ilu għamiltu l-evalwazzjoni ta' impatt, kellna żewġ sjuf eh, kollha xita u qegħdin jaffettwana lek jiena naħseb li hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt tajba. Es gibt eine Meldung zur Geschäftsordnung? Anna, point of order. Sir Strunt Stephen tani il-minut, zewċ minuti li kellu u t-permetti li nitkellem minn floku, Signora President. Mela le, kompli. Grazzi ħafna. Eh, ħafna uh, esagerazzjonijiet għamluwa diffiċli għalina biex naraw xini il-verita u xinu fil-fat eh, falz f'dan il-diskussjoni zgur illi jembżon illi kunem kontrol fuq l-użu ta' agrokimiċi u jekk dan ma jkunux użati kif imiss jistaw jagħmlu ħsara kemm lil min jużhom lil konsumaturi lill-ambjent imma jekk jintużaw bil-għal ma il-riskju huwa żgħar ħafna u ma jagħmlu ebda fett lill konsumatur il-deċiżjonijiet fuq il-propietajiet intrinsiċi ta' din is-sustanza bazata fuq il-periklu li fihom Eh, hija xi ħaġa li tħassibna ħafna l-alkohol fil-istat pur tiegħu jekk wieħed jixorbu eh, nafu x'jagħmel. Imma jekk dan ikun dilwit ferba fil-mija jew tnax fil-mija jekk jintuża bil eh, kif suppost ma, ma mhux m'għandux ma jirrappreżentax riskju daqshekk kbir id-definizzjoni uh, xjentifika tal-endocrine disruptors diġa issemmew. semmew Imma il-periodu ta' deroga se jippermetti li l-industrija biex tinvesti fil-riċerka u l iżvilupp u toħroġ b'alternattivi eh, illi huma aċċettabbli u jiena nħeġġeġ lil kulħadd biex jikkomplu jinvestu f'dan il-qasam u l-anomalija li wieħed jippermetti prodotti tal-ikel importati fejn minn fejn minn pajjiżi fejn jintużaw dawn il-sustanzi perikolużi u mbagħad l bdiwi tan bdiewa tagħna ma nħalluhomx jużawhom eh, hija l-ikbar problema li għandna b'leġislazzjoni ta' dan it-tip. Eh, u veru li sar titjib minn fuq il-proposta oriġinali u jiena għal daqstant eh, pjuttost disposta illi nappoġġaħ dan ir-rapport. Grazzi ħafna. U issa naddu għal catch the eye. Palma tafu il-kellima għandhom biss minuta għad dispożizzjoni. Jiena nishti nisħaq fuq l-importanza li wieħed għandu jispjega lill stakeholders għalfejn hemm bżonn li wieħed jagħmel din ir-regolamentazzjoni. Jiena rċivejt kemm il-dar kemm uh, kemm il-appell mill-kostitwenti tiegħi fuq dan id-dossier perċezzjoni ġenerali f'din il-komunità illi regolamenti qegħdin eh, jintbatu minn Brussell mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni għalhekk hemm bżonn li aħna nispjegaw iktar eh, lill stakeholders il dawk kollha involuti u nix nħallu fidejn il-burokratiċi fi Brussela għalix wara kollox u mal-istati membri illi jridu jimplementaw dawn il-mizuri u mal-istati membri illi għandhom il-rizorsi sabiex ikunu jistaw jispiegaw dan kollu l-bdiwa. U importanti li daw kolla li għedin jiproduċu prodotti tal likel fl-Unjoni Ewropea ma jkollomx pis akbar minn dawk illi għedin jiproduċu barra mill-Unjoni Ewropea Mżonni li naħsbu fil-konsumaturi, il-bdewa u l-ambjent imma rridu naraw ukoll illi tassal l-informazzjoni għal il daw kollha involuti. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Rutova. Signori, pala tabib, Jiena sensittiva ħafna u naf li aħna għanna dmir lejn l konsumaturi biex neliminaw prodotti fitosanitarji li huma perikolużi. Imma dan irid isir bażi ta' arfin xjentifiku. Jiena nifhem koll li rapporters sabu soluzzjoni adattata sabiex l-industrija ikolla inċentiv biex toħloq pestiċidi aħjar u issa għanna żewġ eċċezzjonijiet għal pajjiżi omdi ħafna u jiena nisħaq li l-Istati membri u l-Kummissjoni irridu għal u mingħajr ebda kompromess jiċċekjaw li prodotti tal-ikel u fjuri eh, li jaslu fl-Ewropa minn barra eh, ma jkunux tkabru bluzu ta' pestiċidi u fungiċidi Mhux biss kwestjoni ta' prodotti tal-ikel m'għandniex b'ebda mod nippermettu li jkun hemm distorsjonijiet fil-kompetizzjoni. Jiena nixtieq ninaqat ma' dawk li ikkritikaw u li qalu li peressi li l-Kommissjoni ma mleċ valutazzjoni tal-impatt, aħna ma nistawx napprezzaw bisħiħ eh, l-utilità ta' din il leġizlazzjoni Is-Sur Batten. Grazzi ħafna, Signora President il-CAP għamlet ħsara kbira l-agrikoltura fir-Renju Unit u uh, dan sewa ħafna flus u issa għanna dawn il-proposti fuq il-pestiċidi e, u għastmat illi din id-direttiva se, se twassal għal proibizzjoni ta' 15% tal-pestiċidi u dan iwassal għal tnaqis fil-produzzjoni tal-qa bejn 26 u 62% il-patata sa' 53% u xi xejjex oħrajn eh, bejn 25 u 77% dan se jkollu l-effett illi jolli il-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel. Ovvjament se jintlaqtu dawk illi eh, huma fqar. Jina ma nafx jekk forsi il rapporters jistawx jgħidulna uh, eh, l-isem ta' persuna waħda illi mietet mill-effett ta' dawn il-pestiċidi. Probabilment ma jkunux jistaw jagħmlu dan. Jiena nista' ngħidilkom illi ħafna mill-kostituenti tiegħi li m'għandhomx ma jistawx ħalsu iktar għall-ikel illi jikkonsmaw. Grazzi ħafna eh, Sur Delarus. il-prodotti fitosanitari eh, li qed nitkellmu fuqhom eh, jaqgħu wkoll taħt il-kompetenza tal-istati membri jiena qed naħseb ukoll dwar il-buffer zones u jiena naqbel ukoll illi hemm bżonn illi jkun hemm pjanijiet nazzjonali u naraw li jkun hemm possibiltajiet għal leġislazzjoni jiena kontent ukoll li qed nara li hemm kompromess fuq il-bex mill-ajru imma il-proposta Eh, tidir jidir li lija wahda tajba b'mod partikolari fuq il-proibizzjoni ta' eh, sustanzi perikolużi għas saħħa imma eh, nifhem ukoll it-ħassib fuq prodotti li jiġu minn pajjiżi terzi u l-kontroll li jsir fuqhom mhuwiex aċċettabbli li nagħtu permessi u liċenzji memx bżonn li wieħed ikun speċjalista biex jara xi jfisser dan kollu l-Ungerija ngħidilkom illi se tidħol taqa' taħt żona unika Eh, peress illi hemm se għandha sitwazzjoni differenti għall-aħħar minn dik illi hemm fl-Irlanda. Grazzi ħafna. Is-surrak. Jiena nixtieq insemmi xi ħaġa li għadha ma semmitx waqt din id-diskussjoni il lejla Fl-aħħar mill-aħħar, aħna fl-Ewropa forsi eh, għal darba ħra nexinna insibu kompromess aċċettabli imma Eh, x'kien hemm bżonn, x'hemm bżonn l-ewwel net m'għandniex nissew ix-xhur li qattajna ninnegozjaw fejn il-gruppi differenti akkużaw li xulxin eh, U mbagħad ovvjament il-gazzetti tajt kemm eh, tajt xamlu b'din is-sitwazzjoni. Dak li meta kien hemm l-interessi tal- tal-konsumaturi u dejjem li l-Europa għatma jirnexila iġiba zewċ u dejjem edha titbija tiktar mill-ċittadini taħħa. Jidir li li għawnek għanna kompromess accettabli. Kompromess li forsi jirnexilu jikseb l-appoċ tal-maġġoranza. Issur Zivjevski. Signori, dinja l-ewwel darba li l-Kummissjoni Ewropea l-Parlament u l-Kunsill Ewropew itkellmu fuq eh, eh, is-sikurtà tal-ikel u s-sikurezza u kol tal-prodotti tal-ikel. Bżonn il-regolamenti jkunu ċari li jkunu jiftemu u bbażati fuq arfin mod partikolari meta wieħed jitkellem fuq prodotti tal-ikel li huma prodotti delikati ħafna nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li hemm bżonn ta' monitoraġġ kontinwu ta' l-effetti ta' dan ir-regolament aħna qed nistennew illi dawn il-regolamenti bbażati fuq arfin xjentifiku illi iwaslu għal iktar fiduċa min-naħa tal-konsumaturi. Il-kompromess se jtejjeb is-saħħa pubblika imma fl-istess ħin se jkompli iżid l-ispejjeż ta' produzzjoni. Dan irridu nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar ir-riżorsi finanzjarji tal-kap. Hemm u koll li naraw jekk il-prodotti tal-ikel importati u, u se jkunu jissodisfaw dawn il-ħtiġiet u koll. Grazzi ħafna. Is-Sir James Nicholson. Grazzi ħafna, Signora President. Rikolli najt li na imħasseb ħafna fuq din il-proposta u l-effetti illi se jkollha fuq l-industrija ta' l-agrikoltura tagħna. Jiena naqbel ma dak il qal is-sur Sterdi u l-emendi illi propona għaliex naħseb illi dawn se jagħtu xi appoġġ lill-industrija fil-ġejjeni iva hemm bżonn ta' leġislazzjoni imma hemm li tkun leġislazzjoni tajba. Aħna ma rridux nagħmlu ħsara lill produzzjoni hemm bżonn ta' eh, valutazzjoni tal-impatt biex ikunu nafu x'effetti se jkollu dan kollu. Dan biex naraw illi eh, u jekkux dan propju li hemm bżonn u sa issa dan il-valutazzjoni tal-impatt għadu ma sarx ta' xejn illi aħna eh, nagħmlu leġislazzjoni illi se titfa' il-ġebla fuq saqajna għaliex nikkontrollaw dak li jiġri fl-Ewropa u ma, ma nikkontrollax ma ebda kontroll fuq dak illi jsir f'pajjiżi terzi għaw dan qatt maħna se nkunu nistgħu nikkontrollaw x'se jiġri illi l-prodotti jinxtraw minn barra. U issa naddu għal kummissjoni u issa nagħti l kelma lill kummissarju Dimas. L-ewwel nett nixtieq Nirringrazzja lil dawk kollha illi eh, tkellmu l-lejla. B'mod partikolari għal l-interventi kostruttivi għall-aħħar. il-ftejim illi intlaħaq huwa kompromess tajjeb u l-istati membri issa se jkollhom ifasslu pjanijiet ta' azzjoni u joħolqu Eh, eh, għanijiet uh, kwantifikabli. Umbat l-istati membri se jkollhom ukoll jagħmlu monitoraġġ ta', dawn tal-użu ta' dawn il-sustanzi il illi ħolqu problemi fl immodi umbat innaqsu l-użu tagħhom. Dan huwa pass il qudiem importanti. Pass il qudiem li li l-in mill-ħsieb li wieħed iħares iktar is-saħħa pubblika u l-ambjent se jkollha se jkollu wkoll effett pożittiv fuq eh, il-livell ekonomiku għaliex se jnaqqas il-prezz u nnefqa eh, fil-qasam tal- saħħa pubblika u dan dejjem u jkun gwadan għal budgets nazzjonali. Mbagħad ukoll se jwassal ukoll għal inqas użu tal- Eh, prodotti fitosanitari. Il-pakket ta' kompromess li qed eh, jiġi proposta hawnhekk fih ukoll elementi interessanti oħrajn qed jittieħed f'konsiderazzjoni il-prinċipju tal-profilassi. U qed tingħata preċedenza bħal pereżempju f'każ ta' dubju, f'każ ta' riskju lil Eh, soluzzjonijiet għal ħarsin illi ma jkunux kimiċi. Għalek dan il-pjan il se jkollu elementi fir rigward ta' informazzjoni li tinata lil persuni li jkunu esposti għal konsegwenzi tal-bex. Il-bex jew bex mill-ajru mux se jkun permess Eh, f'żoni fejn ikunu abitat, ikun hemm l-abitazzjonijiet. Barra minn hekk dawn ukoll iridu jaraw li il-kumpaniji illi għandhom personal illi għandu kuntatt ma dawn il-prodotti il ikunu imħarsa u koll. Emżon illi kollom arfin u koll informazzjoni fuq il-fito, eh, prodotti fitosanitari. sanitari u eh, ukoll hemm bżonn li jkun hemm nies li jkollhom marfin espert sabiex ikunu jistgħu jagħtu pariri. Dwar il-proibizzjoni ta' bex mill-ajru u koll irnexxinna insirbu eh, soluzzjoni ta' kompromess. U se jkunem deroga illi eh, se jkun fija żewġ fażijiet. L-ewwel net se jkunem tfassil ta' Eh, pjan għal biex mill-ajru li jrid jiġi approvat mbagħad mill-awtoritajiet u iridu jiġu wkoll eh, prezentati talbiet għal bex mill-ajru illi mbagħad iridu jiġu approvati waħda waħda. Fis-sustanza, Sinjura President, il-Kummissjoni hija sodisfatta u għalhekk tista' tilqa bisħiħ l-emendi għal kompromess illi ġew proposti illum Issa għal-nom tal-Kommissjoni is Kommissarju Vasilju. Signora President, grazzi ħafna għal kontributi uh, produttivi u kostruttivi ħafna f'din id-diskussjoni. Il-Kommissjoni tat importanza kbira lil dan id-dossier u jiena kont impenjata bisħieħ fuq l-ola livell tal-saħħa pubblika illi uh, din il dan il-kompromess qed jipprova jilħaq Kien hemm diskussjonijiet twal u diffiċli waqt it-triologu ma u il-rapporter eh, ħadem uh, bħila eccezzjonali il-Kommissjoni tappoġġa il-pożizzjoni komuni u issa tappoġġa il-proposta e kif issa ħarġet mill-tieni qari l-aspetti l-oriġinali inżammu b'mod partikolari il-kriterji ta' approvazzjoni li se jiżguraw li sustanzi perikolużi li huma ta' riskju għas saħħa pubblika jitneħħew jew inkolla jiġu sostitwiti minn alternattivi li għamlu ma jagħmlux ħsara. Mbagħad hemm l-arfin reċiproku u s-sostituzzjoni ta' prodotti permezz ta' prodotti alternattivi li ma jagħmlux ħsara. Issa biex inwieġa pa' xi kummenti illi saru hawnhekk il-lejla. Skont l-istimi li għamlet il-Kommissjoni, biss 4% ta' sustanzi li bħalissa qegħdin fis-suq se ma mhux se jibqgħu jintużaw għaliex huma eh, endocrine disruptors u 2% biss se jitneħew għaliex huma jikkawżaw il-kanċer jew inkella jagħmlu ħsara li produzzjoni. In-numru totali ta' sostanzi attivi li huma fis-suq bħalissa u li forsi ma jkunux approvati taħt il-regolament il-ġdid se jkun inqas mill-25 sustanza differenti. Din hija il-valutazzjoni li għamilna li ġiet ikkonfermata mill-rapport tal-Aġenzija Svediża dwar il-prodotti kimiċi u uh, taqbel ukoll mal-valutazzjoni tal-impatt rivedut eh, tal-li sar mill-UK Safety Directorate. Barra minn hekk nixtieq ngħid ukoll illi l-kriterji il ġodda se jkunu applikabbli għal sostanzi eh, ġodda anki wara li biss wara li jkun hemm bżonn li tiġġedded l-approvazzjoni tagħhom u dan għal ħafna minnhom mhux se tkun qabel l-2016 għalhekk l-industrija se jkollha ħafna ħin biex tiżviluppa alternattivi eh, li ma jagħmlux ħsara Nixtieq nirreferi wkoll għal xi kummenti illi saru dwar il-prodotti tal-ikel li jiġu importati. Infakkarkom illi mill-2008 aħna għandna il regolament fuq il-livelli massimi ta' residwi illi huwa applikabli bisħiħ. Jekk sustanza attiva ma tkunx approvata għall-użu uh, eh, fl-Europa, il-livell ta' residwi massimu għal din is-sustanza huwa iffissat għal livell ta' detezzjoni u dan japplika għal produzzjoni fl-Unjoni Ewropea u anki għal prodotti tal-ikel u tal-alf uh, importati. Madana kollu hemm bosta raġunijiet għalfejn sustanza attiva eh, ma tkunx approvata fl-Unjoni Ewropea u il-riskju għal konsumatur huwa biss wieħed minnhom. Oħrajn jistgħu jkollhom xaqsmu ma' kwistjonijiet ambjentali jew inkella protezzjoni tal-ħaddiema li jaqgħu taħt is-sovranità ta' pajjiżi terzi fejn dan il-prodott pestiċida ikun qed jintuża. F'dawn iċ-ċirkostanzi l-użu tal-pestiċida ma għandhom ma jkunx aċċettabbli għalina imma il- prodotti trattati bih li forsi ma jkunux ta' riskju għal konsumaturi Ewropej. Għalek il-pajis terz li jrid jesporta eh, prodotti li kunu ġew trattati b'dawn is-sustanzi lejn l-Unjoni Ewropea jistaw jitolbu permess li għamlu dan dejjem jekk ikunu f'pożizzjoni illi jipproduċu dokumentazzjoni li tipprova li memm ebda riskju għas-saħħa tal-bnedmin minn l użu ta' dawn il-sustanzi. U wara illi din l-informazzjoni tkun ġiet eh, valutata mill-EFSA u mbagħad tkun ġiet adottata b'mod formali fil-leġislazzjoni Ewropea. Din, sinjuri, hija il-pożizzjoni fir rigward ta' prodotti importati. Issa, lura għad direttiva illi nittama illi aħna se nadottaw. Il-Kommissjoni tqis illi il-kompromess aħari huwa wieħed ibbilanċjat sabiex aħna kunu nistgħu nilħqu l-għanijiet tagħna kemm fir-rigward tas-saħħa u ħarsien ta' l-ambjent. Aħna issa qed nistennew bil-ħerqa illi il-ftejim wara t-tieni qari jiġi formalizzat u dan huwa mod eċċellenti li permezz tiegħu il-Parlament Ewropew u il-Kummissjoni il kunsill se jibdew sena ġdida għaliex din hija xi ħaġa illi se tagħmel ġid ċittadini għaliex tagħmel ġid għas-saħħa tagħhom u se tkun ukoll ta' ġid għall-bdiewa tagħna għaliex tħares il-produzzjoni tagħhom b'użu ta' eh, miżuri illi eh, huma li ma jagħmlux ħsara la li s-saħħa tagħhom laqas il-prodotti Kif il-ħaq dan il-kompromess? Il-ħaq nieħ billi ħdimna fl-imkien u jisservi bħala eżempju eccellenti ta' kif kooperazzjoni interistituzzjonali tista' ukoll tagħmel tkun taġit dirett għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura eh, Kommissarju li sema wissam il sinjura Klass għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Signori, Naħseb illi nistaw uh, nużaw l-iktar teknoloġija uh, avanzata biex insibu uh, t-sokkor fil-iħta fil Lake Constance imma hemm bżonn illi aħna nużaw metodi eh, oġġettivi biex nilħqu bilanċ meta niġu biex nitkellmu dwar tħassib fuq is-saħħa u l-ambjent u anki dawk illi qegħdin ukoll eh, huma nkwetati dwar il-bdiewa l-agrikoltura u s-sikurezza tal-provista tal-ikel. Jiena inħoss li l-Kummissjoni ma tatniex tweġibiet sodisfaċenti għal dawn il-mistoqsijiet. Mhux bizzejiet li wieħed jgħid li se jkun hemm erba' sustanzi li jiġu eliminati jew 25 sustanza. Le, aħna rridu li jkun hemm analiżi effettiva li tatina il-prerekwiziti u informazzjoni dwar il-ħsara l-ambjent u l-saħħa. Ġifiri, untom għandkom id-dmir illi tamlu valutazzjoni ta' dak illi aħna eh, għedin namlu sabiex ikunu nafu se jkunu eh, l-implikazzjonijiet ambientali ta' din il leġizlazzjoni Il-kompromess illi aħna wasanna eh, għalih Eh, tirrappreżenta pass il qoddim importanti tippermettilna li aħna nieħdu approċċ fuq livell Ewropew bbażati fuq miżuri immirati fl-istati membri li jiżguraw illi dawn il-prodotti jintużaw bil-aqal. Bħala rapporter nixtieq nirringrazzja dawk kollha hawnhekk illi esprimew l-appoġġ tagħhom. Naħseb illi irnexxielna illi ninsġu flimkien kompromess li huwa li kien ibbażat fuq pożizzjonijiet diverġenti għall-aħħar ħaġa li m'għadniex biżejjed hawnhekk il-lejla huwa li prodotti eh, tal-agrikoltura u permetta din il reġistrazzjoni se jkunu iktar sikuri. Grazzi ħafna is-Sinjura Braja għal żewġ minuti. Sinjura President, Jena u koll nishtiq nirringrazzja li l-kollegi għal din id-diskussjoni mqanqla tal-lejla. Jena nishtiq najt illi jena et naħdem għal ħarsin tal-ambjentu tal-konsumatur dan huwa pass importanti l qoddim għall europa għaliex bekk aħna qegħdin nuru illi aħna fuq il-linja ta' qoddim u li aħna qegħdin nitbedu minn l-użu ta' din ta' dan il-pestiċida li huwa daqshekk perikolus huma importanti għad-dinja tal-lum u l-Unjoni Ewropea għandha biex tkun kburija. Issa, l-elementi li semmew kemm il-darba waqt din id-diskussjoni uh, jirrigwardaw l-importazzjoni, prodotti importanti, importati. Il-proibizzjoni fuq dawn il-pesticidi il perikolużi dil prodotti li tkabru f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li fejn intużaw dawn il-pesticidi ikunu proibiti fl-Ewropa ma jkunux jistaw jiġu importati Irridu naraw ukoll il-livell ta' residwi. Din id-direttiva se tiġi applikata ukoll. Jekk aħna naraw illi hemm residwi ta' pestiċidi li huma projbiti fl-Ewropa mela dawk il-prodotti ma jistgħux jiddaħlu fl-Ewropa, ġifieri prodotti tal-banana illi tkun imkabra fil-Kosta Rika li tkun ġiet trattata bil-pestiċidi li huma projbiti fl-Ewropa ma jistawx il-banana ma tkunx tista' tiġi importata fl-Ewropa. Għalhekk għandna id-direttiva fuq l-MRLs u dinja parti biss mill-pakket sħiħ. M'hemmx għalfejn li aħna noqogħdu nitħazbu fuq dawn l-affarijiet, m'hemmx għalfejn noqogħdu laqqas nipanikjaw. Il-Kummissarju qal ukoll mod ċar dwar eh, li l-affarijiet se jimxu b'dan il-mod. Eh, meta tkellimna dwar l-MRLs, għadna il-80% tal pesticidi se jitneħħew mis-suq. Imma kienem aħna dan din iċ-ċifra konna eh, korreġejnija, imma ħadd ma semmihom il-ċifri li ġew eh, mibdula. M'hemmx għalfejn li konna dan il-paniku kollu. Aħna hawnhekk irnexxejna u naħseb li l kemm aħna se ngawdu mill-benefiċċji li aħna irnexxinna noħolqu għaċ-ċittadini kollha eh, tal-Ewropa u anki għall-ambjent. Is-Sinjura McGuinness. Because I think Nandi point of order minħabba li ħafna nis naħseb għedin jitkellmu f'din il-kamra u mhux qed jisimgħu. Jiena naħseb illi anka dwar dak li qalet il-Kummissarju, naħseb li mhix qed tifhem minn dak li qed ngħidu aħna l-bdiewa fl-Ewropa ma hux ħajkunu jistgħu jiżaw ċertu sostanzi partikolari. Il-kuġini tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea jistgħu jiżaw dawn il-prodotti u aħna maħniex ħansibu residwi fl-iker li qed ikun importat, iżda din nitkellmu fuq żvantaġġ kompetittiv għall produtturi tal-Unjoni Ewropea. Forsi dan huwa punt li aħna rridu nindirizzaw u bekk nkunu din nindirizzaw id-dinja reali u mhux din il-ħaġa teoretika biss. Grazzi. Diskussion commune bon, nous allons pas recommencer le débat, hein? Il-diskussjoni konġunta nalqet aħna maħniex nerġgħu niftħu d-dibattitu. Ma nix ħanqodu nerġgħu nibdew diskussjonijiet mill-bidunet. Is-Sinjura Bayer għandha 30 sekonda sabiex trispondi. Is-Sinjor Kummissarju spjegat mod ċar ħafna sitwazzjoni jekk inti ma tismax jew inkella jekk forsi ma tistax ma triċ tisma' anzi li aħna solvejnija l-problema minħabba li din aħna għamilna dak kollu l-istajna sabiex niżguraw li l-implementazzjoni ta' din ta' dan l-att ikun tajjeb. Dak xi qasam residwu. Din hija stipulata fir-regolamentazzjoni dwar residwu fl-Unjoni Ewropea ma tistax inti tpoġġi fissu uh, sustanzi illi mhumiex permessi fl-Unjoni Ewropea u daqshekk nieqafem. Maħniex ħanerġgħu nibdew dbattitu bil-bidu kif qedtilkom jiena nixtieq li min irid ikomplu diskussjoni barra minn din il-kamra u aħna nivutaw dwar dan il-rapport għada. Tajjeb, issa issa naddu għal-punt li jmiss fuq l-ġenda tagħna dinja mistoqsija orali dwar il-pjantazzjoni dwar il-mobilità urbana. L-ewwel net nistgħu naddu għal dak li kiteb din il-mistoqsija ġifieri Sur Kosta għandek 5 minuti kjerġbok Sur Kosta. Signora President, jekk joġobkom. Signora President, Signora Kommissarju il-Kommissjoni li inti tagħmel parti minna kemm il-darba qalet li se tippubblika pjan eh, ta' azzjoni fuq il-mobilità urbana li suppost kellha tiġi prezentata fil-ħarifa li għaddiet. Il-Kommissjoni ħadet